Dear colleagues, we can uh, start to vote. Mela. Naddu għal-voti. l ewel punt numru 13, oġġezzjoni skont regola 106 li tpoġġu fuq issu ronfla modifikata ġenetikament aħna għandna vot wieħed, vot elettroniku, vot miftuħ. Le, time out. Sorry. Now, after the vote of Joe Linen, we can uh, close the vote. Okay. So issa nagħlqu Adopted. We can go to the next point in our agenda. Naddu agenda skont regola 106 autorizzazzjoni tal-GMO. BT tal-Amherun, BT 11. vota Mela tajja pwis għana ħina l-votazzjonijiet il-resta rapport annuali tal-2014 fuq is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Għanna opinjoni, il-rapporter u madornano. Sekonda, u qabel ma nibda però nitlob il-kollegi, eżis kollegi, eżis assistant, Axel, jek tidu tkomplu titkellhom, għam ħafna post fejn tagħmlu dan barra, maħna hawnhekk ħankomplu xogħolna sewwa. Mela nabdu għal kollegi Dornano, Mirej Dornano, rapporter għall-opinjoni, Sino Dornano. Grazzi, Sur President. Jiena tassew kontenta li qed nippreżenta dan ir-rapport għalli hija qalbi ħafna għaliex eh, dan huwa l-bażi tal-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed nitkellmu hawnhekk dwar li nagħtu sensu loġika għal deċiżjoni li tieħdet fuq livell sopranazzjonali. U hawnhekk qed nitkellmu li nitkellmu kwistjoni fuq livell ehm, nazzjonali prammatiku u wiesa li lin mill-litra tal-rapport tal-Kommissjoni. tal rapport tal kummissjoni rapport tal kommissjoni u li billi nidħlu fil-punti li għajmu l kommissjoni Ewropea. L-idejat eh, ewlenin, żewġ idejat ewlenin fil-rapport li minnaħa għandek il-sfidi tal-prinċipji tal-politika li tratta l-komitat tagħna fuq il-ħtiġijiet ta' rispetta dawn il-prinċipju. Minnaħa l-oħra l-importanza tal-fiduċa fi trasferiment ta' sovranità illi għandu xa samma konċett iktar wiesa ta' teħid ta' deċiżjoni u tal izvilup ta' politika tal-Unjoni. Dawen net eh, jidri li huwa essenzjali illi nisħu fuq il-fatt illi l-importanza ta' soġġetti li ġi trattati mill-Kommissjoni eh, mill-Kumitat Envi iri u dak li huwa kontroll ta' sussidjarjetà u proporzjonalità jeħtieġu bil-lanċ bejn il-livell ta' implementazzjoni lokali, nazzjonali u Ewropew. Il-dossiers jitfokaw fuq il-kompetenzi tal kumitat Envi u il-sfidi transnazzjonali, l-anijiet globali u l-implementazzjoni lokali fuq livelli differenti u hemmhekk aħna naraw ir-rikezza tal-kumitat tagħna. Fuq livell ġenerali, il-Komitat Envi eh, titkellem fuq ukoll il-bidla fil-klima, il-biodiversità, il-preservazzjoni tal-ibħra. Dan huwa eh, ukoll il-kwistjoni ta' trasferiment ta' sovranità li huwa meħtieġ u leġittimu id-deċiżjoni, il-pilotaġġ u l-implementazzjoni fil-qafas Ewropew juru il-garanzija ta' politika effiċenti meta il-sfidi morru lil-lin mill-livell nazzjonali u allura jiena nisa l-importanza tal-komitat tagħna fi żvilupp ta' dawn il-konsiderazzjonijiet fil-livell ġenerali u bat fl-istess ħin tekniċi fuq is-suġġett u għallina nifoka fuq il-riżultati tal- eh, aspetti tal-ħames proposti tal-Kummissjoni kien eh, iktar ukoll opinjonijiet minnhom eh, tnejn minnhom jaqgħu taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-Kumitat tagħna u allura għandna sfida termini ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fuq il-dossier ġemlenin li aħna nittrattaw iktar minn komitati oħrajn tal-Parlament għal fil-fat il-kontroll ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità wassal għal dinamizmu fil-implementazzjoni tal-linji ta' politika tal-Unjoni u tigarantixxi effiċenza aħjar ta' dan. Jizu naċċerta u hemm rispetta jieb ta' dawn il-prinċipji, jiggarantixxu illi dossiers ikunu jistaw jiġu segwiti mill-aktar fis u li jiġu implementati mod realistiċi biex ikunu l-iktar effiċjenti fil-biex il-ħolanijiet ta' nafos minn twil. U dan il-tiġijiet huma essenzjali mod partikolari fuq suġġetti tant huma kompless bħal huma iskart skart u l-ekonomija u l-industrija ċirkolari u il-metodi meħtieġa biex eh, niksbu l-għanijiet eh, partikolari li nedefinixu dan huwa tajjeb imma li naraw eżattament il-mezzi kif għannaslu biex intejbu il-koordinament għal linji ta' politika huwa niktar aħjar. Jiena għal eh, nishtiq nuri illi il-proposta jandax taqsam ma l-eskart et turi il-djufijiet ta' nuqqas ta' preċizazzjoni ta' kif għan iksbu dawn l-għaniet u l-mezzi kif għan asluwom, kif ukoll illi illi nagħmlu namlu addizzjonali. addizjonali eh, tamel il sitwazzjoni diffiċli għal istati membri situazzjoni ekonomika tagħhom, aħna rridu kunu pragmatiċi u aħna rridu naħdmu tal-imot li nkunu proporzjonali taħt ir-regolamentazzjoni Ewropea. Prammatiżmu u ċarezza flanijiet tagħna mill-mezzi u konki il- sforzi li jittieħdu li diġa billi nqisu kol l-sforzi li jittieħdu. Fuq dal-aħħar eh, punt l-sforzi diġa jittieħdu dan ġaġi eh, u kol msemmi minn xi kollegi b'dak il regolamenti ta' missjonijiet u argument illi nsemmu ħafna spess u illi u kol ħajsemmaw nek biex ma niddevjawx minn linja ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità aħna nkunu nistaw naraw illi mmexxu iktar il-qudiem iktar malajr fuq dawn il-punti u ma noqogħdux indewmu illi nilħu l-għanijiet tagħna li huwa tant importanti. l li nifoka wkoll fuq l-ideja li l-aċċettanza ta' trasferiment ta' sovranità hija miktuba fil-fiduċa f'dak li huma l-istituzzjonijiet u l partiċipazzjoni tal-entitajiet leġislattivi nazzjonali għall iżvilupp ta' politika Ewropea. Għalija l-ħtieġa trasparenza ta' kontroll ta' aġenziji Ewropej jirrispondu għal fiduċa illi tirrifletti fiduċa li saret fuq livell nazzjonali u ta' dwar deċiżjonijiet li teħtu fuq dak il-livell. Jien naħseb illi din il-kwistjoni teħtieġ illi nsemmuha. Jien aċċettaw trasferiment ta' sovranità u ngħidu ġbir deċiżjoni tiġi ssir fuq livell superjuri fisser inti tittafda il-fatt li dal-politika li s-sir ħassir mod li għet jarbot fuqa, għet aktar effiċenti. Aħna irridu nkunu nistaw nraġiċu għad il-kussjoni ta' sussidarieta u namlu tajja pali biex naraw jekk din id-deċizjoni li tittieħed fuq dal-livell tagħna huwa effiċenti. Peress aħna nħossu fil-rapport numru 15 tal-2012 illi konflitt ta' interess mumiex ġestiti b'mod sodisfaċenti. Fiħdan l-EFSA jfisser ukoll illi l-azzjoni tal-Aġenzija mhijiex bil-fors l-aħjar waħda u f'kull każ id-dubi jistgħu eh, jeżistu. U allura nħossu illi trasferimenti ta' kompetenzi mhuwiex ġustifikat brabta mal tal-żamma ta' sikurtà fil-każijiet tal-ikel fil-ħwawar. Allura rridu illi nżommu s ta' illi mhux biss nifokaw fuq li nibilanċaw ir-regolamentazzjoni. Biex nala dan il-proċess tal-politika Ewropea trid tatati iktar importanza l parlamenti nazzjonali għaliex ikunu jistgħu jissaħħu il prinċipi ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità. U dan jorbot ma dak li qed qabel għaliex aħna nħossu li s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huma għanijiet u regoli dinamiċi. U f'din ir relazzjoni vertikali ma, ma stajniex naraw biss ir-regoli tal-Unjoni għandhom jiġu applikati, imma wkoll in-naħa ta' fejn il-Parlamenti Nazzjonali jistgħu huma jagħtu valur miżju ta' ħida deċiżjoni. Allura aħna rridu nsaħħu s-sussidjarjetà permezz ta' fiduċa msaħħa fl-istituzzjoni tal-Unjoni. Allura il-Green Paper illi tressa kien interessanti inħossu il-loġika pjuttost negattiva tal-applikazzjoni sussidjarjetà E, tista' jkollha dimensjoni e, pożittiva jekk ikun hemm parteċipazzjoni proattiva jew nżommu dan il-prinċipju u li jnejna. Il-raġunament huwa l-istess għal dak li huwa proporzjonalità ta' strumenti ta' leġiżlazzjoni għaliex fil-miżuri fil-każ fejn dan huma proposti tal-Istati membri huwa possibbli li aħna nikkonsidraw li l-proposta tal-Kommissjoni li toħroġ se tkun waħda adattata. Allura, dawn huma l-punti differenti illi sejsu il-parir tiegħi. Jiena ipprovajt illi mullilin minn sempliċiment nikkommenta fuq ir-rapport tal komissjoni Ewropea u minflok nagħmel kritika kostruttiva għax dan huwa l-ewwel għan tagħna illi aħna naħdmu favur l-istituzzjonijiet li jkunu iktar effiċenti li qarbu iktar iċ-ċittadini tagħna ma fl istessin inġestu l-interessi nazzjonali. Jiena nistenna bil-ħerqa kommenti tal-kollegi tiegħi li magħhom nixtieq illi nipproduċu parir konsensuali fi spiritu ta' kompromess madwar il- sinsla li jiena għamni kif eh, semmejt. Grazzi. Thank you very much. And now we start uh, the first tour. Uh, Tajab, wis namel l-ewel round ta' shadows. Sina Gardini. Tajjeb, l ramela l-interventa sur Patriċello, xax jgħata hawnhekk. U jixtieq jibda billi jingrazzja fissam il-grupp politiku tal-IPP, il-rapporter Dornano, għax-xogħol li sar sissa fuq suġġetti ta' sussidjarjetà u l-proporzjonalità li huma prinċipji fundamentali biex l-Unjoni Ewropea taħdem sew kif ukoll jaħdmu sew il-proċessi deċiżjonali tagħhom. Palma jgħid artiklu 5 tat trattat waqt ħaddim tal-Unjoni Ewropea il-prinċipju ta' sussidjarjetà għandu fis-setturi li mhumiex ta' kompetenzi esklusiva tal-Unjoni Ewropea funzjoni doppja. Fil-fat, jekk minnaħa mill-prinċipju jippermetti li nħarsu il-kapacità tal-teħid deċiżjoni tal-Istati membri f'każijiet fejn il-kwestjoni tista' tkun regolata b'mod effiċenti fuq livell ċentrali, reġjonali u lokali. Minna ħal oħra aħna rridu niftakru illi l-istess prinċipju li għamel leġittimu l-intervent tal-Unjoni meta l-Istati membri ma jkunnux kapaċi li segwu l-anijiet fissati b'mod sodisfaċenti u għadal stant l-intervent tal-Unjoni Ewropea jista' jġid zid falul miżjud. Il-trattat tal-Lisbona u koll saħħaħ il-prinċipi ta' sussidjarjetà u stabilixxa mekanizmi differenti ta' kontroll biex identifika il-konformità diretta għal prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità fejn il-parriri jiprezentaw strumenti fejn il-parlamenti nazjonali li eh, din ġestu evalwazzjonijiet Eh, retrospettivi jazlu jaraw jekk deċiżjonijiet li tieħdu fuq livell komunitarju mhix adekwati f'termini ta' koerenzi, effiċenza u effikaċa eh, e pertinenza u valur miżjud tal-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Tal-rigward ta' dak li nixaqsam ir-rapport annwali tal-2014 u l-għatam ta' sussidjarjetà u anki proporzjonalità irna reġistrajna tnaqqis konsiderevoli tal-pariri li għandhom xjasmu mal-nasnin ta' qabel Dan it-tip ta' pariri fisser illi dan huwa minħabba li l-propost numru ta' proposti komplessi leġislattivi ndaddotati mill kommissjoni fl-aħħar fażi tal-mandat tiegħu żdiedu u m'għandux jiġi interpretat bħala sinjal ta' nuqqas ta' interess minaħħa tal-Parlamenti Nazzjonali ta' dak li għandu x'jaqsam it-tema ta' sussidjarjetà. Jiena nħoss l-importanti illi nħeġġu il partizipazzjoni addizzjonali tal-Parlamenti Nazzjonali fuq livell tat attività tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu dialogu politiku fuq livelli differenti ta' soluzzjonijiet li huma voluti u nsaħħu l-kapaċità tal-Parlamenti Nazzjonali biex jisprimu opinjonijiet fuq proġetti tat leġislattivi komunitarji Dan ir-rigward eh, napprezzaw il-fatt li dialogu politiku fejn il-Kommissjoni u l-Parlamenti Nazzjonali eh, saħħet anki grazzi għal eh, mm, ħafna żjarat tal-Kummissarji għall-Assembleji Ġenerali Nazzjonali milan illi jispjegaw il-proposti u inizjattivi tal-entitajiet li jirrappreżentaw. Allura bħala grupp politiku aħna nimxu bl-istess mod. Aħna konvinti bħal kol muwa mek miktub fil-ftajim riċenti eh, instituzjonali li retressa eh, aprili għadda mill-Parlament, Konsil u Komissjoni li nistaw nil-leġislaw aħjar Biss jekk l-entitajiet u istituzzjonijiet fis-settat tagħhom li jataw lilhom u f'rispett mal-proċedura li huma previsti fit-trattati ikunu jistgħu eh, komplu għaddejjim livell iktar stret ta' livell tal-Unjoni fid-teħid id-deċiżjoni tagħhom għax hemm demokrazija, s-sussidjarjetà, il-proporzjonalità u ċ-ċertezza għad-dritt illi huwa u li huwa ulini. Grazzi. Adesso in sostituzione la collega Gentile e il collega Caputo. Reveli Caputo. Grazie, grazie Presidente. E innanzitutto eh, voglio ringraziare la eh, Grazzi, President. Jina, Signora Dornano, nir-ingrazzja għal bieċa xogħol vera tajba li għablet. Il-prinċip ta' sussidjarità u tal-proporzjonalità huma dak li jiddirġina aħna fix-xogħol li nagħmlu mabba il-validità u li kunu eh, konna linji ta' politika li kunu effettivi u effiċjenti. Irridu naraw, napprezzaw ħafna li l-Parlament Nazzjonali f'dan l-aħħar snin komplow jaħdmu aħjar u iktar fil-proċess leġislattiv l-ammont ta' pariri tal-Parlamenti Nazzjonali, anki dwar l-ambjent, daw baqaw ftit li jiġu minn l-Istati membri. Tajjeb li l-istituzzjoni Ewropej Eh, jaraw li l-parlamenti nazjonali kunu mitla da dak li qed jiġi deċiż fuq livell leġislattiv. Biex id-deċiżjoni tikunu iktar kompluti anki dejjem ħabba ta' proporzjonalità. Huwa importanti l-Parlament Nazzjonali jagħtu pariri tajbin mhux biss fuq id-dokumenti leġislattiv tal-Kummissjoni imma anki dwar dawk li ma jkunux sa natura leġislattiva imma dejjem ġifiri bilan li naraw regoli tal-Unjoni Ewropea. L-inizjattivi u anki n-normativi tal-ġejjini tal-Unjoni. Nejtu ukoll li huwa importanti ħafna li jkollna modelli komuni sabiex il-Parlamenti Nazzjonali jkollhom fuq xiex jibnu. Għax mhux dejjem naraw li il-mod kif dawn jgħatu il-risposti tagħhom fil-forma kif l-argumenti dan varja wisq. Grazzi, il-Senjur Demis Megel. Dank u wel. <clears throat> Ook wat mij betreft een eh, woordje van dank uh, aan... Grazie ħafna. Nishtiq nirringrazza l-Sinjura Dornano għal-bicċa xogħol tagħha, naħseb illi għandna bedu tajjeb, il-grupp tagħna, l-CR. għal snin sħaħ eh, kien fuq ta' qoddim eh, fit-talba għal regolamentazzjoni aħjar. Konna namlu dan fil-gruppi tagħna u fil-partit tagħna. Naħseb illi regoli m'għandhomx ikunu hemmhekk biex edej eh, u nies le, edin hemmhekk biex nuru l-valur miżjud. U dan irridu nagħmluh jekk irridu niksbu mill-ġdid il-fiduċja tan-nies. Naħseb illi s-sussidjarjetà u l-proporzjonalità huma fundamentali fil-politika tagħna manke wkoll fuq punti pereżempju li jmissu mal-ambjent. Fejn għandna kompetenza maqsuma is il-tibdil klimatiku, il-kwalità tal-arja, il-biodiversità, dawn huma kollha punti li jridu nindirizzawhom minn punt di vista orizzontali u hawnhekk li aħna fuq il livell Ewropew irridu nuru l falur mizjut tagħna. Hemm tliet kumment li nixtieq nagħmel. L-ewwel net nixtiequ nisħu illi l-awtoritajiet nazzjonali u oħrajn ikunu involuti fit-tfassil tal-politika. Fi stati membri bħal tiegħi aħna għandna wkoll l-autoritajiet reġjonali, per eżempju reġjun fjammin li nirrappreżenta li għandu kompetenza sħiħa fuq kussjoniet bħal daw nishtiq nixtieq li dan ikun rifless fit-test. It-tieni punt. It-qasim tal-kompetenzi ifisser li il-parlamenti reġjonali għandhom iktar responsabiltajiet għall-implementazzjoni ta' l-iskrutinju demokratiku Aħna fil-Belġu għanna situazzjoni unika għaliex bejn il-Parlament federali u l-Parlamenti reġjonali memx ġerarkija u mal-koll meqjusa l-istess bħala Parlamenti nazzjonali taħt it-trattat tal-Lisbona għanna stipulat li huma l-koll jelaboru għal indaqs fuq il-monitoraċ u l-applikazzjoni tal-prinċipiet ta' proporzjonalità u sussidjarjetà. Għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali jridu l-kol jiġu involuti u l-istituzzjonijiet għandhom jieħdu konsiderazzjoni ta' tqassim f'kull stat membru. Issa, biex nagħla, intom qed tgħidu li qed tipproponu din il-proċedura green card, ma nasib għandna nikkonsidraw wkoll ir-red card jekk ikollna proċeduri li ma jkunux konformi mal-prinċipju ta' sussidjarjetà. F'dak il-każ il-Parlament Nazzjonali jistgħu jkunu jista' jkun possibbli għalihom li oġġezzjonaw ċertu kwoti. Id-deficit demokratiku irridu nindirizzaw permezz tal-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità. Minflok nħodu nħolqu eh, strat eh, addizzjonali Ewropew. Grazzi ħafna. Issa Sur Torvalds. Grazzi Sur President, l-ewwel net grazzi kbira li Signora Dornano. Ħanżon fil-qasir, ħafna mill-punti, smajna ħafna illum illi juri illi xikultant nibqaw fuq livella strat politiku, niddibattu fuq eh, ideat u prinċipji ġenerali ta' sussidjarjetà u proporzjonalità, iżda naħseb li l-kwistjonijiet kollha ambjentali hemm barra. Naħseb eh, ma jeħtiġux approċċ ta' dan it-tip. Irridu nisħbu fil-fatt dawn il-punti eh, l mill-approċ teoretiku f'dan il-rapport. Nafu li f'daw l-axħar xur kienem diversi punti fejn kienem eh, biex nejtek battibek għaddej bejn il-Kumitat eh, u l-Parlament ġenerali fl-imkien ma l komissjoni fuq il kustjoni ta' sussidjarjetà fuq min ħajdeċidi fuq diversi kwestjonijiet u din kienet eh, parti mid diskussjoni sħaħ li kena fuq il-komitoloġija. Lura, nistaw niprofaw ntejbu rapport billi nisħu fuq eh, punti speċifiċi eh, u dan l approċ iktar ambientali lejn il-kustjonijiet. Għan niprofaw ntejbu kol rapport eh, billi nħarsu l-lin mill-2014, l-għaliex ħajkunem ħafna punti brabta mal-ekonomija ċirkolari, per eżempju, fejn aħna naħseb qed immissu ma' problemi realtajiet eh, serji konkreti brabta mal prinċipju ta' sussidjarjetà u proporzjonalità ta' kollox minn ħati għallu. Grazzi. Grazzi ħafna. U sa' senjura miner. Le. Mixedaw. Repart, grazzi ħafna l rapporter għaxol taħħa, naqbel ħafna manil, Nils, li netħlu f'diskussjoni ġenerali dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità, il għaliex jakkiva mnies li jħobbu jagħmlu dan, allura għandhom jimxu għall-Kumitat tal-Affarijiet Legali nafu li ħafna ħafna minn da diskussjonijiet għaddejjin, ma' ftejtu ma dawk illi jifokaw fuq l-aspetti ambientali. Allura naqbel ma' Sur Martin Desmaker illi eh, fuq livell Ewropew il-politika li nadottaw għandha tkun waħda ta' valur miżjut eh, wieħed biżejjed ħares lejn is-sigurtà tal-prodotti eh, viżavi saħħa pubblika naħseb hemmhekk l leġiżlazzjoni Ewropea hija fundamentali. Sissa il-prinċipju ta' sussidjarjetà dejjem ġie użat eh, b'mod negattiv. Ġifiri biex eh, inżommu lilna eh, lilna nfusna milli nagħmlu xi ħaġa, ejja nadottaw approċċ pożittiv għal kontrarju. Il-Kummissjoni hawnhekk qed inħossu illi qed tonqos li ġifiri tinkludi il-livell nazzjonali u dak reġjonali un naraw illi konna u koll potenzjal pozittiv permezz tal-proċedura green card fuq eh, il-red card nasab illi eh, il-kap politiku tijak eh, Sur Cameron diġa diġa meċaħda fejk, eh, skużawni, skużawni, fil-fat, tħawat, xsibt li kien il-kap politiku tal-grupp ta'kom, imma insomma, xsibt li xa proċedura ċara fil-dil li huwa jixtieq jikseb fuq il-kustjoni tal-Brexit. Però, apparti dan kollu, fuq is-sussidjarjetà huwa kruċjali illi naraw naqra x'inhuwa il-livell l-iktar xira fejn nistaw neħdu azzjoni. Ħafna drabi l-proċedura ta' yellow card tiġi użata illa li jiex in-nies eh, ma ħobbux il-biċċa tax-xogħol, imma batantek diskussjoni oħra <laughs> Ma nafx, qed nispiċċaw diskussjoni sħiħa meta spiċċaqat fil-Kunsill u fil-Parlament. Naħseb li it-test ta' sussidjarjetà huwa verament jekk l-azzjoni jiex tittieħed fuq l-iktar livell xiera. U dan ħarġu biċċar. Illa li ħafna drabi eh, hemm ċertu nies illi ma toġobhomx xi ħaġa u allura jibdu jħorġu l-karta s-safra. Naħseb eh, inqogħdu attenti eh, illa li jekk xi ħaġa ma toġobniex nistgħu nemendawha. Dak li huwa kruċjali però minn punt vista legali huwa li naraw li qegħdin naġixxu fuq l-iktar livell xiera. Ħafna drabi meta nitkellmu fuq suq intern, hemm bżonn li naġixxu fuq livell Ewropew, partikolarment meta nitkellmu dwar is-sigurtà tal-prodotti biex nagħti eh, eżempju per eżempju riċ u innanu materjali li dejjem qed jiġu attakkati eh, għal għaliex regolamentazzjoni ta' tisir aħjar, ma di ħafna drabi jarma li użaw eh, l-industrija u oħrajn eh, biex eh, propju jħarsu l-interessi tagħhom. Eh, Maħna qegħdin hawnhekk biex inħarsu l-interessi ta' kulħadd anke ta' ċittadini. Huma ċertament ma jaqblux li jkun hemm iktar regolamentazzjoni, imma għaċ-ċittadini aħjar. Ħafna drabi però l-aġenda korporattiva dik illi tispiċċa tieħu superjorità. Grazzi. Ma nafx hekk hemmx li xtieq jitkellmu. Il-Kommissjoni forsi? Le? Mela l-ura nistaw nalqu din id-diskussjoni nadil kelma l-ura li Senjura Dornano. Grazzi, nishtiq eh, nir-ingrazzjakom għal-pozizjonijiet ta'kom viġa fil-qasira li Senjura Gardini fuq etna ejse ta' numru ta' proposti tal-Kommissjoni nishtiq nfakrek senjura illi fl-ewwel premessa intom qed qajmu wkoll bażijiet legali oħra li aħna nistgħu nżidu permezz ta' emenda. Is-Sur Caputo is-sem attiv tal-Parlamenti Nazzjonali naqblu u punt importanti tajb li kuna dan id-dinamizmu grazzi tal-la fakkartuna nishtiq nfakkar li iktar kemm ikonna pariri raġunati naħseb li eh, l-implementazzjoni ħassir ma taħjar. Iva, s-sur da mesmeker eh, li sijar nafu li dejjem kien eh, kellu kritika kostruttiva, grazie tal-kommenti tijak nistaw fil-fat nisarku fuq kooperazzjoni tajba. Xie kommenti l-involviment eh, tal-entitajiet eh, lokali u reġjonali, iva jien kemm jista' jkun provajt nieħu konsiderazzjoni diversità reġjonali, tqassim tal-kompetenzi, diversità interna fir-relazzjonijiet eh, li jeżistu bej diversi setat, naħseb li l-Unjoni ċertament trid rispetta dan. Is-Sur Torvalds. Ma nix ħaġa ma nix ħaġa stratta, ma naħseb li eh, opinjoni reġjonata ta' paġna waħda ma nistax nidħol iktar fid-dettal, naħseb li naqbel ukoll li il-kustanijiet ambientali rridu nidħlu iktar fid-dettal. Grazzi bil-qoddim eh, li tressa dawn eh, il-proposti iva, għalla le jkonna emenda ta' kompromess fil-laqat li ġejjin fuq daw il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna biex nfakkarkom il-tempistika, id-data ta' skadenza għat-ressiq temendi hija 27 ta' Mejju, mbagħad il-vot fil-Kumitat MV il 21 ta' Ġunju, il-vot fil-Kumitat Ġuri ħajkun fit-8 ta' Novembru u mbagħad fil-Plenar f'Diċembru. Mela, issa, naddu għal punt eh, illi mis fu l-istrateġija Ewropea fuq it-tisħin u it-kessiħ. Naddi sal kelma lil Christopher Fjellner biex jippreżenta rapport. prova kun eh, konċis eh, bħal ta' qabli. Naħseb illi it-tisħin u t-kessiħ jir huma responsabli għal madwar nofs il-konsum Ewropew fuq sena. Iżda naħseb li eh, bħala puntat lo eh, ma nasibx li għanda tokkupa din eh, il-parti daqshekk sostanzjali tal-konsum. Aħna niddiskutu ħafna fuq ir-riskju tal-kriżi tal-gas. U allura importanti li narfu illi kriżi Ewropea bħal din tisa' wkoll timplika kriżi ta' tisħin mingħajr il-gas illum il-ġurnata nifriżaw. Imma naħseb l-isfida kbira hawnhekk fil-kumitat tagħna u fuq l-Unjoni hija illi għandna diversi possibiltajiet qudiemna u opinjoni differenti u realtajiet differenti minn pajis għall ieħor għanna klimi differenti, infrastrutturi differenti, u allura impossibli li nsibu eh, soluzzjoni l ħassalvana. Intqajna ma' ħafna partijiet interessati li se jkollhom eh, soluzzjoni tajbin ħafna, imma forsi tajbin eh, f'sitwazzjoni partikolari, imma mhux per esempio dak li jaħdem fi Spanja, mhux neċessarjament ħaħdem fil-Finlandja. Allora, rridu nifokaw iktar fuq eh, il sistema approċċ sistematiku ma nistawx eh, nispiċċaw eh, noqogħdu nfet u fuq komponenti differenti li rid ikun hemm f'binije. Jew inkella noqogħdu nħaqquha li l konsumandu jibqa' l-istess. Irridu wkoll inħallu lok biex ikonna xaħġa ħaġa neutrali, ġifieri soluzzjoni skont diversi partijiet tal-Ewropa. Apparti minn dal-approċċ differenzjat nixtieq ngħid li dak li għandna lum hija leġiżlazzjoni maqsuma. Għandna diversi għat leġislattivi li appoġġaw sors partikolari ta' enerġija li t-ġeddet u mhux ieħor u allura nistgħu noħolqu distorzjoni fis-suq ma nindirizzawx eh, kif meħtieġ l-sfidi. Eżempju ċar huwa illi eh, wieħed jista' jieħu konsiderazzjoni u jikkalkula produzzjoni enerġetika mill panelli solari fid-djar, imma inti ma tistax tifun konsiderazzjoni dan meta inti eh, tkun qed tikkalkula l-efficienza enerġetika ta' binija. Mbagħad hemm sorsi oħra li jintużaw eh, Allora nasab illi ma nix noqdu nidħlu fl-irqaqat illa eh, li għax li għanna nindirizzaw huwa situazzjonijiet fejn għanna problemi dak għanda tikkonsidra l-Kommissjoni. Illum il-ġurnata għanna bejutiħor 25% tal-enerġija għat-tisħin Illi tiġi minn ejjun li jġeddu, mux iktar ma' 25%. Allura, dakol li jista' jkontribwixxi biex nżidu dar percentaġġ għandu jirħaq l-appoġġ tagħna. Mbagħad naf li kontroversjali imma naħseb il kwestjoni tal-enerġija mill-iskart ħad tkun xi ħaġa li għandna nikkonsidraw fit-taħlita. Kif qegħdin llum il-ġurnata sitwazzjoni ħażina fis-settur Naħseb qed inkunu eh, qed inżommu eh, idejna wis eh, sodi u naħseb illi dan ħajkun ta' detriment għaliex ħan ifisser li komplu nserħu fuq l-industrija tal-karburanti fossilija. Issa, nittama illi blajnuna tal-kollegi nħorġu b'test ħjar. Grazzi ħafna nistaw nibdew issa ber Shadow Reporters is-sur Zoffoli. Bene, innanzitutto vorrei ringraziare il relatore per... Nishtiq ringrazzare il rapporter tal-xogħol li sar. Il-proposta tal-parir u uh, wieħed li saw naqblu miegħu beħwejt u ieħor hemm ċertu aspetti li nistgħu niżviluppaw iktar u tejbuhom aħjar. U allura intenzjoni tiegħi nippreżenta xi emendi. Għennet nishtiq nifoli nifokaw l-attenzjoni tana fuq kif eh, edna diġà fl-Ewropa it-tisħin u it-kessih f'xi bini jagħmlu 50% tal-konsum enerġetiku tal-kontinent, il-36% tal-emissjonijiet ta' CO2 fil-fatt huma minħabba bini pubbliċi u privati. L-intejbu l efficienza enerġetika tal-bini huwa ta' importanza bażika biex innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u ntejqu nsaħħu s-sikurtà enerġetika u niproteġu il-saħħa ta' ċittadini u allura nixtieq illi nisħaq fuq ċertu statistika li x'jekk il-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea tjuri li mħella minħabba il-kwalità baxxa tal-materjali minna ħal-oħra 11% tal-popolazzjoni Ewropea din fil-2017 m'għandhomx il-mezzi neċessarji biex jisaħħnu eh, biżejjed id-djar tagħhom fil-xitwa. U għallek huwa essenzjali illi ntemmu kemm jista' jkun malajr din l-inġustizzja. Biri applikaw ukoll għal dan is-settur prinċipi ta' ekonomija ċirkolari. U biri ninċentivizzaw il-produzzjoni ta' tisħin u e, tiksih kod ġenerazzjonijiet. U dan ifisser rridu iktar nitlu fil-fond ta' dak li huwa strict eating District heating. Għal dik li jew kol informazzjoni tal-konsumatur, aħna dawn rridu jirċivu informazzjoni kompluta u ċara fuq il-pjanti ġodda li jem fis biex ikunu jafu eh, kif ħaj frankaw il-flus jekk implementawhom fil-binja tagħhom, fil-binja tagħhom termini tal-ispejjeż marbuta eh, mal-kont. Mal barra minnek nishtiq n-komplimentat l-Asefkovic il-bira li saħar. Iħtieġa u l-importanza illi fil-ġejjeni li mux bis nibnu bini illi u effiċenti enerġetikament, imma li nibdew naħsbu fid-djar u bini intelligenti li huma stess ikun se jipproduċu enerġija biex jaħaznu wkoll l-enerġija eċċessiva li jipproduċa jipproduċu biex jużawhom pereżempju biex tiċċarġja karozzi elettriċi. U allura importanti ħafna f'dan is-settur li ninċentivizzaw ir-riċerka u l-iżvilupp, investu fil-riċerka u l-iżvilupp ukoll għal dak li huma ma wkoll il-finanzjamenti huwa importanti li nkunu iktar sinerġiċi u integrati fil-użu tal-fondi tagħna d-dispożizzjoni tagħna tal-Unjoni Ewropea. U allura indispensabbli u fondamentali li dawn ikunu aċċessibbli mhux biss tal-imprizi kbar imma anki u fuq kollox il-SMEs li jirrappreżentaw il-biċċa kbira tal-imprizi fl-Ewropa. Fl-aħħar eh, nota fuq il-biomassa. Illum il-biomassa hija għajn ta' enerġija li tiġġedded li tintuża ħafna fis-settur ta' tisħin. Dan ovvju, iżda da l-użu tiegħu wkoll għandu ċertu effetti negattivi. ċertu tipi ta' biomassa pereżempju waslu għal gassijiet effett serra li jizdidu kull ma jmur u anki partiċelli li nġsu. U hemm il-problema u kol tal-użu, problema ta' tuża l-art ta' nanijiet li mumiex alimentari u għallura aħna irridu niffokaw biss fuq il-biomassa sostenibli mill-lat tal-ambjent. Grazie. Thank you very much and now Grazie ħafna sur kien mhux hawnhekk, is-sur Zlemovic aqqas, is-sinjura e skoneċċna. Grazzi ħafna. K této poměrně závažné věci, protože... Fuq, um, suġġett importanti għet nitkelmu, mux nitkelmu fuq 50 fil-mija ta' l-użu l-aħħari tal-enerġija. Ġifiri, l-Unjoni Ewropea dan huwa fattur importanti. Ħafna drabi fil-dibattiti ta' dan it-tipa in-referi għal fatt li nistaw aħna neħdu ħsib l-ambjent rek jekk ma nużawx daqshekk enerġija u anki rridu naraw il se li għandna tas settur ta' l-klima li nitkellmu fuq dik elettrika jew inkella produzzjoni ta' enerġija biex insaħnu ngħidu l-istess ħaġa. U fuq l-effiċjenza tal-enerġija naħseb li dawn l-għanijiet mumiex Eh, eh, fattibli imma ma jiġux attwati. Bħalissa naħseb għandna problema oħra. Għanna għad-dispozizjoni tagħna numru limitat biss eh, ta' strumenti li nistgħu nużaw biex nirristrutturaw mill-ġdid il-bini li għandna. Wieħed fil-mija biss jirnexxielna xilna imbidlu ta' dawn il-binjiet u għal tisħin u tkessieħ ta' l-bini, naħseb li rridu naraw x'alternattivi oħra nistgħu nużaw biex konna l-istess riżultati. U s-settur pubbliku jrid jibda u jrid jagħti l-finanzjament ukoll għal dan. Mhux qed nitkellmu biss għal bini privat. Issa fuq il-biomassa il kummiss naraw li il kummissjoni fl-aħħar ta' din is-sena se tagħmel proposta sostenibilità tal-bioenerġija sa tara l-impatt li jkun hemm fuq l-ambjent, l-użu tal-art, e, etc. Jiena naqbel naħseb li issa illa nistennuha komunikazzjoni bħal din meta nitkellmu fuq il-kombustibili u l-biokombustibili Eh, noqdu attenti għax nafu li dan iġib ċertu danni. Eh, eh, L-effett ikunu mux bil-fors tajjeb fuq l-ambjent. Għalek, fil-dokument tal-rapporter jena ma tantx toġob li nużaw il-biomassa fis settur tal-enerġija x'tijan mhux dejjem huwa pożittiv. Naraw nistan qed naraw li meta nużaw l-elettriku u anki għattisħin dan jista' jwassal għal tnaqqis tal-emissjonijiet tal-carbon dioxide. Jintużaw strumenti finanzjarji u koll biex ikun hemm ċertu garanzija tal-prezz tal-elettriku. Dan naħseb ma tantx tħallna e, eh, fid dettall fuq, rridu naraw eżattament x'inhu l-istrutturi li jipproduċu l-iktar elettriku u l-iktar sħana qed nitkellmu fuq l-inċineraturi moderni li jintużaw għall-iskart. Fl-ekonomija ċirkolari, fil-pakket ta' din l-ekonomija ċirkolari, il-Parlament issa ilu jipprova eh, jara għal dawn l-inċineraturi tal-iskart. Il-bira tajna mal-komissarju Ċefċovic u għal Sefkovic. U ilu jwedna li l-Unjoni għanda timxi fuq dan. Tajjeb li nitkelmu kol fuq l-importanza li aħna neħdu nifs, e, meta neħdu nifs ma nkunu nkun ikonna arja li tkun nadifa. Fil-żmien li ġej irridu naħdmu għal dan kollu fuq dawn il-konċetti u nisimplifikaw din il-problema il u naraw xinu ma normativi mux dejjem nkunu edin fl ħjar triq biex nimxu l-qoddim. Grazzi. Jo, taħja for... Senjura Oken, grazzi, Sir President, grazzi u koll l-Sur Fjellner, għantin l-abbozz ta' opinjoni. Nasab li huwa ċar u żgur li fuq ħafna mill-punti nistgħu naqblu miegħu. Huwa importanti illi narfu eżattament eh, il-kontribut ta' tesħina ta' tkessieħ fl-istrateġija globali tagħna. Importanti li konna enerġija mirata, approċċ mirat pjuttost u kemmu huwa importanti wkoll li jkollna neutralità teknoloġika. Rridu narfu wkoll x'inhuma l-effetti sekundari kollha. Skont l-għażliet tana, rridu nħarsu lejn l-użu ta' enerġija fi djar, fi Danimarka, fl iżvezja hemm djar illi għandhom pereżempju ehm, heating stoves. U eh, naħseb illi nafu xinu ma l-effetti negativi eh, nafu illi eh, jaxħaġa serja jekk ħanibqaw nizawa dawn it-tip ta' mezzi. Allura importanti wkoll li l-Kummissjoni ta' valba tajjeb is-sostenibilità tal-mezzi tal-enerġija, anke tal-bioenerġija, importanti li nikkonsidraw l-użu tal-art indirett, l-impatt fuq il-foresti. Jekk qed nużaw pereżempju eh, nużaw l-art eh, li tista' tintuża l-biedja Naseb li hemm ukoll il kalkoliet għad seddu tal-karbonju li wkoll iridu jsiru jista' jkun il fil-fatt iva nistgħu nieħdu miżura pożittivi ma mbagħad eh, f'termini ta' dioxidu tal-karbonju eh, l-ammont qed jiżdiedu, rridu naraw kif ħajkuna l-aħjar żvilupp eh, teknoloġiku, rridu kunu miftuħa, però l-anijiet u rekwiziti jridu jkunu ċari u kulħadd irid jadegwaru ruħu ma' dawn l-standards. Naħseb ukoll l-industrija trid tħares dawn l-standards eh, ċertament eh, jistaw komplu bir-riċerka bir reċerka tagħhom, partikolarment eh, l-industrija progressiva. Nafu li industri oħra iktar konservattivi, per eżempju dik tal-karozzi, huma naqri iktar reticenti. Issa, fid-Danimarka nixtieq ngħid li fuq l-inċenerazzjoni aħna minn tal-ewwel għanna tassew eh, impjanti eh, ta' tisħin eccellenti nar u kull xorta ta' skart eh, minnajr ma' nemettu toxins elementi tossiċi ġifiri, pero naħseb li din miex id-direzzjoni tajba. U għalik ikun użaw it-tisħin jew tkessieħ eċċessiv f'industrija oħra. Imma dan irid tkun parti minn pjan ta' effiċjenza għal dawn l-imprizi. Naħseb jekk irridu tassew nilħqu ekonomija ċirkulari, pero pero ma nasibx li dan ħan iksbuħ permezz tal-ħruq tal-iskart, rrit konna tassew strateġija ċara. Grazzi ħafna, Christopher, aħna nistgħu naqblu miegħek. Issa, is-sur Marco Affronte. Grazie Presidente. Grazzi President. Xi punt xi punti sabiex nżidu ma dak li diġa semma il-rapporter sabiex il-rapport ikun iktar komplut u koll il-fat li nottimizzaw l-użu tal-enerġija u eh, l-investimenti naraw xikun l-investiment u t-tħul skont it-talba li kunem meta nitkellmu fuq l-enerġija imma irridu naraw ukoll il-bżonn biex l għaniet li aħna niddeċidu ikunu li ikunu jistgħu jitħaddmu Irt ikonna fuq livell komunitarju metodoloġija waħda għax qisu l-istati bħalissa kulħadd jimxi l-pass li jritu hemm il-linji gwida imma fuq il-livell ta' kif aħna nikkalkulaw din l-effiċenzja tal-enerġija jisu m'hemmx linja waħda. Iridu naraw ukoll dwar l-immaniġjar tal-iskart jiena naqbel ma' żewġ kollegi li tkellmu qabli għax għalija il-fatt li nużaw l-inċineraturu ma nistawx isu bħala sosteniblu fil-periodu eh, fuq medda twila ta' żmien jew anki medi. Hemm bżonn li nsibu alternattivi aħra għat-tisħin. Ma jistawx noqogħdu nimxu fuq linji paralleli nitkellmu fuq li ma jkunx hemm skart din l-ekonomija ċirkolari u ngħidu wkoll li hemm bżonn naraw sistemi ta' enerġija li iħallu dan l-iskaċ. Ġifieri isna ngħidu ħaġa mbagħad għam għamel namlu propost oħra. Naqbel mal-kollega Awken l fatt li l-Kummissjoni tittina kriterji ta' sostenibilità li jatman nix fidejna dan huwa punt urġenti sabiex niddefinixxuhom dawn il-kriterji importanti. Is-sostenibilità trid tkun waħda wkoll relattiva fiċ-ċiklu sħiħ ġifi mill-produzzjoni għall-użu ta' l-biomassi qed nitkellmu. U anki naqbel ma' sinjura kien meta qalet ukoll li lipa u anki il- il- Eh, trap li nidġess irridu naraw ukoll kif aħna se il-management taħun kif se jkun. Nixtiequ ukoll ngħidu kemm huwa importanti il-distretti tal-tisin u tat-tkessieħ meta nitkellmu wkoll fuq ejjun li jkunu sostenibbli il-potenzjal tal ġiotermika tal-żona tal-Alpi. U naraw ġifiri il-talba għall-enerġija ta' tisħin termika u nxtaqna insemmu u kol ir-rwol ta' li eh, hemm bżonn biex nagħmlu biex nedukaw il-konsumaturi nis li jużaw ħafna eh, tisħi għandhom jqodu jkomplu isaħnu meta ma jkunx hemm eh, bżonn u dan ma jkunx xira skont l-eġiġenza. Wieħed jista' jagħti ċertu inċentivi b'mod passiv u naraw li per eżempju ir-rwol tal-ventilatur li konna nużaw qabel nużaw l-arja kondizjonata. Ma dan kollu dawn il-punti kollha aħna nixtiequ li narawhom kompletaw il- Signora Kostet, issa. Kollegi. Grazie, la għanet nishtiq eh, nifraħ li sur fjenner eh, rapporter nasab li din hija kwestjoni ta' sew importanti u torbot ma' dibattiti li kien l-bieraħ wara nofsinhar ma' viċi komissarju eh, mal viċi president u komissarju Sefkovic hemm ħafna ħela, hemm telf kbir ta' ta' bini li mhuwiex iżolat kif suppost. Nasab li jridu naraw naqra l kif ħan immerġaw din l-enerġija. U hemm ukoll dimensjoni urbana ta' networks ta' tkessieħ u tisħin. Importanti li nsemmu hawnhekk f'dan abbozz ta' opinjoni eh, rridu nilħu soluzzjoni li eh, fil-belt eh, tippermetti diversi proċessi, per eżempju, fejna fjena, li fil-belt nużaw enerġija ħirġa minn sit industrijali dan irridu narawh fl-imkien ma titjib fil-kwalità tal-arja, illi jkunem eh, arja sħuna illi eh, nitrasportawa minn armadini koll effetti fuq eh, l-intiena u effetti negativi oħra, ġifiri naħseb illi fl-axar mill-axar jrid ikun soluzzjoni flessibli illi tindirizza il-punti kollha. Ħafna tkellmu fuq il-biomassa, il-biomassa solida permezz tal-injam u vera li dan joħroġ partiċelli fl-arja rridu eh, naraw li ikonna sistemi ta' sew ta' prestazzjoni olja, pero hemm ukoll il-biogas eh, li jippermett il-produzzjoni ta' elettriku permezz ta' il-bioetanizzazzjoni eh, xi imprizi jispeċjalizzaw f'dan fl-Ewropa, dan huwa wkoll lajn ta' forniment hemm ukoll l-ekonomija ċirkolari, eh, tajjeb illi nintegraw din il-kwestjoni f'dan l-abbozz ta' opinjoni. Grazzi. Grazzi, l vole dell'AI. grazzi, sur President, minix ħanuqot interni dak il kif qalet il-kollega Françoise, xpero xtaqt nixbirkom l-attenzjoni fuq il-biomassa mill-gas, illi kif għada kif għalet minutilu Din hija parti interessanti eh, tal-attivitajiet ta' mm, ċertu eh, irzijiet fl-Ewropa nixtiequ nixtieq tassew sew nitlob inqodu eh, attenti fuq dak li nitfaw fuq il-metanizzaturi u fuq x'nitfaw fil- fit-taħlita f'dawn fil-biomassa li ġeja mill-gas irridu ta' sew noqogħdu attenti fuq l-iskart koll li joħroġ mill dawn il-proċessi. Nistgħu sa forsi induru fuq il-Kummissjoni jekk hija tixtieq tesprim il-fema tagħha. Ma jidirx li hemm opinjoni minn tal-Kummissjoni iva jew le. l tajba. Grazzi da daw il-kommenti ma naħsibx li għanna xi opinjoni konfliġenti ma dak li smajna mill-membri tal-Parlament naħseb li kena kontribut tajjeb, smajna u koll fl-abbozz opinjoni tal-Komitat punti validi, forsi nista' nżid relazzjoni qasira fuq il-punti ewlenin li smajna. L-ewwel net narfu eh, bisħieħ illi tisħin u tkessieħ eh, u mażawġ setturi differenti, ġifiri. Aħna ma nix maħna li riproponu soluzzjoni eh, maġika kat nejn daqqa. Nishtiq nixbdet l-attenzjoni ta'kom fuq setturi kbar fejna nistaw għanna naġiċu u kif nistaw nwetu azzjonijiet konkreti f'dawn is-setturi. Dan ċertament jiddependi mill-sitwazzjoni, mill-klima, mill-industrija u affarijiet oħra rilevanti għall-Istat membru. Punt ieħor fejn irridu noħorġu politika huwa li jkollna bini ferm iktar effiċenti enerġetik enerġetikament rridu nwaqfu l-ħella li għanna. Rridu naraw li meta jkun hemm t-ġdijt tal-bini eh, u termomodernizzazzjoni jisir eh, kif suppost meta jkun qed jinbini anke bini ġdid. Hemm ukoll kwestjoni tal-fondi, rridu nimmobilizzaw kemm se jkun fondi mill-pubbliku u l-privat. Rridu naraw illi kemm se jkun l-awtoritat pubbliċi daqs l-impriżi privati kemm jista' jkun eh, itejbu itejbu eh, dan is-settur ħanet niprovaw ukoll illi ninkoraġexxu l-smart financing. Punti ieħor huwa eh, ġdijt il-modernizzazzjoni eh, tal-building stock li aħna għandna fil-binijiet tal-Unjoni u naqblu wkoll li l efficienza enerġetika għandha tkun waħda mill-konsiderazzjonijiet ewlenin. Dan huwa marbut partikolarment ma l-infiq eh, enerġetiku ta' kull dar kif nindirizzaw l-infiq enerġetiku. Naħseb illi f'dan ir-rigward l-efficienza enerġetika hija waħda mill-iktar modi effettivi eh, li nistgħu nadottaw fuq tul ta' żmien. Fuq ir-rabta bejn eh, dan il-punt u l-iskart u l-ħruq tal-iskart dan huwa settur kbir ieħor fejn aħna et niproponu politika iktar attiva, ġifiri l-użu eh, ta' l-iskart eh, ta' tal-isħana mill-iskart jew nkella l-eċċess minn eh, impjanti industrijali lejn infrastruttura urbana. Għanek mux qed nitkelmu dwar ħruq tal-iskart, fis-sens li qed nitkellmu dwar skart li mhux qed jiġi użatu li jista' jiġi użat ta' produzzjoni ta' enerġija fl-bliet. Qed ngħidu illi hemm potenzjal kbir għal ta' sħan eċċessiva mill-infrastruttura urbana u kellha minn siti industrijali u anke forsi siti oħra fejn fjem, pereżempju art, agrikola. Ma nafux eżattament x'inhu eh, il-potenzjal ekonomiku, però huwa kbir, żgur. Aħna qed ngħidu isma' dan il-bżonn potenzjali hija nevalwaw u jekk għanna possibilità nkun naħsebut li li nisfruttaw din il-possibilità. Illa li jiex anke l-industrija tista' tejjeb il-prestazzjoni enerġetika u nkun qed nifrankaw mill-enerġija primarja. Barra minn hekk Aħna fl-Ewropa ma konux qed nipproduċu iktar skarti u nkella nkun qed inserħu biss fuq il-karburanti fossili. Naf li jista' jkun hemm bżonn enerġetiku li jibqa li ma nistawx inkopruh l enerġija li t-ġeddet fil-produzzjoni agrikola l-istess dejjem ħajkun hemm ġifieri xi eċċess imma rridu naraw x'inhu l-ammont sostenibbli li nistgħu nirriċiklaw. U jekk jagħti hemmhekk għalfejn qed naħluh, għalfejn ma nużawx dan il-mezz, dak li rridu navalwaw iktar fuq il-biosostenibilità kif tafu l-Kummissjoni għaddejja minn proċess eh, biex kolla kriterji ta' sostenibilità u naraw naqra salim appunt punt il-biomassa tista' tiġi użata. Nafu li jista' jkun hemm l-ispiritieri tal-gas imma u koll ċertu riski pero marbuta ma' s-saxħa, l-għura għet nevalwaw naqra dan il-punt minna tal-kommissjoni, pero serħu maħkom il ħadna nota tal-kommenti ta'kom. Nistaw naqblu kol, u nasib il-komunikat tal-kommissjoni jieċara dan il-punt li għanna bieċa xogħol kbira biex intejbu l-arfin, il-kuxjenza ma' nisa nasib eh, dejn dan huwa punt li indirizza il-kulħat eh, ġifiri eh, sidien ta' djar, l-autoritajt pubbliċi, l-industrija, il kulħadd irridu tassew Nsaħħu l-inizjativi tagħna biex ngħidulhom l naqra x'inhu huma l-benefiċċji fuq is-saħħa u l-ambjent jekk aħna nġibu dan it-tibdil fuq isħana ta' distretti aħna provajna neħdu dan konsiderazzjoni fl-aspett urban ta' tisħin u tkessieħ u għet mis-setturi li identifikajna bħala dak li għandu bżonna attenzjoni partikolari minn tagħna. Anki fir-reviżjoni tal-prestazzjoni ta' direttiva fuq il-prestazzjoni enerġetika tal-bini. Meta ngħid tisħin tad-distretti mhux qed ngħid biss eh, teknoloġija l-iktar riċenti, imma qed ngħid eh, potenzjal kbir eh, għall frankar mill-enerġija u hemm ukoll il-fatt li ċertu enerġija li ġeddet mhijiex miex valla pena ekonomikament, ġiviri forse rridu narfu illi hemm bżonn nużaw mezzi oħra. Rridu naraw kif dan it-tisħin fid-distretti nistgħu nagħmluh għodda iktar moderna u iktar attwali tama li ħadd in konsiderazzjoni l-punti kollha ħankun qed konsiderazzjoni wkoll il-kummenti kollha li saru. Sa nisaw għantu rapporter sa biex kun jistajala diskussjoni Grazzi, Iva. Jiena kontent li smajna anki minant il-kommissjoni dan il-district heating u il generation. Ġifri, tajjeb li illum eh, qed nirrekonoxxu l-fatt li għandna ċertu diskriminazzjoni hawnhekk meta qed nitkellmu fuq it-tisin tal-bini eh, il-kommenti kienu tajbin jina naħseb li se jkollna diskussjoni fil fuq il-biomassa mhux ħaġa ġdida, imma huwa suġġett komplikat u peress li jiena eh, f'pajjiżi għandna il-flus il flus tal pubbliku naraw li l-biomassa u għandna programmi sabiex il-pajzaġġ tagħna ma eh, ma nużawx ħażin nużaw il-flus ta' nis biex nwaqfu proġetti li eh, ikunu ta' dannu l-pajzaġġi. Imma il-biomassa eh, huwa parti kbira ħafna tal-enerġija rinnovabli. Jekk aħna senżommu ma' dawn l anis il-fat li nżidu l-biomass, bil-forsa nirkollu għal dan. ċviri, għal-biomassa u għall-iskart, nishtiq li jintom tirriflettu qabel tamlu l-emendi fuq dan li ġej ma jistax ikun li nidħlu f'dan il-proċess il billi niġġieldu kontra il-biomassa. Għax hekk nagħmlu dan nużaw biss l-elementi fossili li qegħdin magħna. Hemm bżonn li nkunu ftit naħsbu mod ieħor u ma sfidi. Na ninsowx li sfidi tal-faham, tal-gas, taż-żejt, dan naħseb huma l-ikbar sfidi Għalek, ejja naraw li ikonna regoli em, stretti, imma li ma nkunux l mbagħad nizvija u mill kompetitivita tagħna u nitilfuha. Grazzi ħafna. Jiena nistana bil-ħerqa naħdmu flimkien fuq dan il-punt. Tajjeb wis, mela ħanfakkarkom fuq l-iskadenza, l-iskadenza l-emendi bl-Ingliż biss, 26 ta' Mejju, Umbat il-vot fl-MV jisir fil-21 ta' ġunju, fil-Kumitat ITER fit-12 ta' Lulju u fil-plenarja mbagħad tkun il-plenar ta' Settembru. Bek dan is-suġġett nistgħu nagħlquh immorru għal punt li jmiss fl-aġenda tagħna għan nitkellmu issa mar-rappreżentant tal-Kummissjoni dwar l-isk id-direttiva għafas tal-iskart u anki il-mod ta' kif jiġi dan namlu il-koordinaturi kienu qablu li se jkonna dawn il- dawn il-laqat biex nitkellmu dwar il-leġislazzjoni ambientali anki id direttiva għafas tal-iskartu kif dan nagħmluh fil-pakketti. Kien hemm 23 punt għanna l-iskart li ġi separat l-anijiet, il-byproducts u anki l-kriterji tal-iskart, l-levitar tal-iskart, l-responsabilta u l-mod l-operat. Jiena nissuġġerixxi kieku li kull grupp anzi ħan nitlob il-Kommissjoni li tirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet li għamlu għal gruppi wieħed u tnejn għaxar minuti u mbagħad wara nisimgħu dawk li għamlu il-mistoqsijiet biex hekk naraw kun hemm follow-up. Mela nibdew mill-Kummissjoni dwar l-sfidi ta' implementazzjoni tal-leġizlazzjoni. Iġi fil-mistoqsijiet wieħed sa' waħda sa' sitta. Tista' tirrispondi għal daw kollha f'daqqa. Umbat nagħmlu s sessjoni tal tal-follow-up mal-kollegi, grazzi. Il-Kommissjoni għandna is-Sur Ġovana Dordea u s-Sur Sadawskas. Thank you very much, uh, Mr. Chair, uh, for... Grazzi eh, tal-li intom istidintuna, ħana di xi kummenti biex nintroduċi is-suġġett u bat nħalli fidej il-kollega. Xi punti bħala introduzzjoni sabiex nitkellmu dwar l-obligi tal-waste management u naraw x'numa l-isforzi ta' din il-Kummissjoni u ta' DGM Environment. Kif tafu intom, il-Kummissjoni għandha ir-rwol uniku u tant importanti dwar l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Fl-istess ħin regoli Ewropej u jiformaw parti tal-ordni pubblika u l-autoritajiet tal-pajjiżi u anki l-ġudikatura jridu jaraw li dawn jiġu implementati. Imma aħna namlu il-kontroll tal-implementazzjoni dawn ir-regoli mill-Istati membri minn perspettiva strateġika nista' ngħid li l-Kummissjoni tindirizza il-problema tal-implementazzjoni anki ta' leġislazzjoni tal-manager tal-iskart. U dan namluħ fuq tlet livelli. Il-promozzjoni, il-konformita u kif naħdmu mod kooperativ ma l-istati membri dwar l-implementazzjoni natu kol lajnuna finanzjarja għal-konformita u it-tielet punt huwa l-infurzar tar-regoli meta l-approċ kooperativ ma jaħdimx Dwar il-promozzjoni u l-konformità, il-Kummissjoni minħabba li għanda ħafna esperjenza fix xol ta' implementazzjoni anke fil-qasam tal-immaniġjar tal-iskart għanda femmit kritiċi dwar il-problemi li jiltaqaw maħħom l-istati membri fl-implementazzjoni ġili kunem il-nuqqas ta' rizorsi ma jkunx rida politika jom kella arranġamenti tant komplessi eh, fil-istati membri dwar l-applikazzjoni ta' regoli ta' ambientali. Imma ħna nemnu li il-kulleċ li għanna ta' palissa kommissjoni l-implementazzjoni saħadet dera eh, profil ġdid. Aħna nemnu fid-DG Environment li hemm bżonn immorru li lin minn dialogu purament tekniku mal-istati membri huwa dialogu importanti ma dejjem irridu aħna naraw li jkun hemm attenzjoni politika fuq l-isfidi tal-manager tal-iskart u li ninformaw dejjem aħjar in-nies dwar dawn l-isfidi. U natu ġifiri ix-xena kompluta biex il nies tal-politika, il-ministri fil-Parlament Ewropew, fil-Kunsil, kulħadd jifhem x'inhuma dawn l-isfidi. Aħna naraw li il-profil tal-implementazzjoni nippruvaw insaħħuha u salaħar ta' dan il xar qabel 31 ta' Mejju għal dan lan se adottaw komunikat li se tispjega l-inizjattiva l-ġdida tal-Kummissjoni dwar qed nitkellmu fuq il-review ta' environmental implementation U għabbażi ta' dan il-komunikat, il-Kommissjoni se dattotta il-rapporti ta' kull pajis għal 28 stat membru għan indirizzaw mhux biss il-qasam tal-maniġar tal-iskart, imma anki il-linji ta' politika ambientali u kif qegħdin jirrispondu għal l-impenji tagħhom l-istati membri skont jiġifieri dawn il-regoli li diġà jeżistu. Il-manager tal-iskart u l-ekonomija ċirkolari se jkunu dejjem importanti ħafna bħala parametri. U nixtieq nirringrazzjawkom għax il-kumitat ta'kom tal-envi dejjem ħattu interess mill-qrib. It-tieni punt fejn eh, taħdem il-Kummissjoni mal-Istati Membri kif semmejtilkom huwa l-lajnuna finanzjarja mħabba dawn l obligi tal-imaniġjar tal-iskart. Qabel ngħidilkom x'inhu dettalji anki fil-mħabba dan il-periodu tal-finanzi li għanna multi annwali nejdilkom li lajnuna finanzjarja sabiex nejnu l-istati membri mumiex bizzejiet meta u għet iqabbilhom mal-bżonijiet li għandhom l-istati membri. Dan ukoll japplika għal l-immanager tal-iskart mux bis ġifri għal-konformità mal-linji tal-ambjent kolla. Eh, ovvjament, dawn il-dajn lajnuna joħorġu mill-budget tal-Unjoni Ewropea għalhekk ir-reġjuni u l-Istati membri iridu jieħdu impenn u jagħtu il-flus huma stess sabiex itejbu l-infrastruttura għall-manager tal-iskart jiena nista' ngħid lum fi żminijietna il-manager tal-iskart kif suppost huwa parti integrali ta' kif għandha taħdem is-soċjetà moderna tagħna, ta' kif jikom kif jiffunzjonaw il-komunitajiet tagħna. Wieħed laqas biss jimmaġina li l-iskart ma jiġix immaniġjat e, eh, tajjeb mhux biss fil-kapitali imma fl-bliet fl-Unjoni Ewropea. Ġifiri, jina nistanajt li dinja priorita eh, ta' bil-fors li iridu u koll jifmu għal-istati membri. Fil-periodu finanzjarju tal-2007-2013, 5.6 biljun ta' euro kienu fil-politika ta' koezjoni għal-dem għall-iskart. ħafna stati membri li kellom din lajnuna għal u landfills u kol għal separate collection tal-iskart biodegradabli u anki bnow l-impjanti. Ir-rata tal-reċiklaċ telaf 18 fl-istat membru li użaw dawn ir-risorsi ta' koezjoni għal dan il-an u fl-istati membri eh, iktar ġodda dan u koll ola iktar minn 10% il-Polonia, Slovenja u l-Bulgarija. Fil-periodu eh, ta' bħalissa sal-2020 l-għajnuna finanzjarja hija ftit tinqas mhux ħafna. 5.5 miljun ta' euros li għanna fil-budget għal dan is-settur. Għana nużaw żewġ fatturi qabel ikollhom aċċess għal dawn il-fondi l-istati membri jridu jaraw li huma konformi ma' kondizzjonalitajiet ex ante f'regori f'regoli finanzjarji u l-Kummissjoni użathom dawn u se tkompli tużhom bħala mod ta' kif tejn li l-istati membri jkunu eh, konformi. Dawn il-kondizjonalitajiet ex ante il-pajzi iridu jkunu konformi maħħom sal-ħar ta' din is-sena. Din hija sena kruċjali għax l-istati il-Kummissjoni tittara min wasal u min ma wasalx b'dawn il-kondizzjonijiet eksante. Eh, ante Umbat għandna l-proġetti eh, tal-Istati membri għal fondi tal-Unjoni Ewropea jridu kunu ukoll konformi mal-ġerarkija tal scart Ġifiri, priorità tingħata għal dawk il-proġetti li għandhom x'jaqsmu ma' l-manager tal scart U koll l-impjanti ġodda li natuhom natu importanza u l-kollega se jitkellem iktar fuq fid dettall fuq dan l-aspett importanti. Jiena nixtieq ukoll nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li l-ola allokazzjonijiet għall maniġjar tal-iskard fil jinataw il-Kroazja, l-Polonja, il-Slovakkja u l-Ungerija. Sissat mannix f'dan l-istadju tal-ċiklu tal-budget tal m'għandniex l-informazzjoni kollha dettaljata eh, dwar l-użu tal-fondi kif ippjanat għal ċertu stati membri, imma din l-informazzjoni se taslinna l kummissjoni mill-ewwel ta' Ġunju ta' din is-sena. U sal-aħħar tas-sena aħna nkunu f'pożizzjoni biex nkunu nistgħu nitkellmu iktar bis-sod fuq dan magħkom intom il-membri jekk trid ikunu u mbagħad it-tielet punt u se nagħlaq bih kif diġà qedtilkom huwa l-infurzar tar-regoli u kif tafu fil-qosor DG Environment tim hija responsabbli ta' 20% tal-ksur tal-Unjoni Ewropea, tal-ksur tar-regoli u wieħed minn kull ħamsa huwa dwar l-infurzar ta' dawn il-ksur huwa dwar l-manager tal-iskart. Araw ġifiri l-istatistika kif torina li qed nagħtu ħafna importanza lill konformità għal eh, regoli tal-manager tal-iskart fid-diġi tagħna. Smajna mistoqsija dwar rizorsi umani u mish bizzejiet. Aħna nirringrazzjaw l-MEP li poġġa din il-mistoqsija. U nistgħu ngħidu dan iġej. ġej fl-isfond ta' Ewropa ta' 28 stat membru b'leġiżlazzjoni komplikata, ir-riżorsi umani huwa pal baġit tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri, mhux biżejjed, qatt mu se jkollok biżejjed nies meta mqabbel ma l-bżonn li jkollok u l-isfidi kemm huma kbar. Imma ngħidilkom ukoll membri distinti li l-implementazzjoni u l-infurzar mumiex xogħol biss uniku tal-Kummissjoni Ewropea kif tilkom din ir-responsabilità aħna hija wkoll nagħmluha imma wkoll mal-Istati membri. U għall-implementazzjoni u għall-infurzar aħna naħsbu li aħna organizzati b'tali mod li jkollna impatt effettiv. U nalaqgħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi. President tal-li inti organizzajt dan il-punt għalina, jina naħseb li ħafna drabi eh, naħsbu u kunu zbaljati li il-regoli tal-Unjoni Ewropea u tqal wis, umma diffiċli wis. Imma naraw li l-istati membri meta jagħmlu trasposizzjoni u bagħad dawn ikunu jistgħu jużawhom. U il-direttiva tagħna tagħti il-prinċipji ta' l-manager tal-iskarti, ċifri, u fejnem dubji nista' ngħid li dan qatt ma ostakolu, ġifieri din huwa eżempju ta' kif qed ngħid li xi kultant naħsbu li liġi hija tqila wisq għall-amministrazzjoni jista' dan ikun eh, ikun hemm ċertu sfidi dan mħabba deċiżjonijiet politika u viżjoni fit-tul mbagħad l-infrastruttura li ma tkunx segwi u, u anki l-introduzzjoni ta' strumenti ekonomiċi ħabba ġerarkija mbagħad il-kooperazzjoni bejn daw kollha li jridu jaħdmu f'dan is-settur xultant l intersetti tagħhom ma jkunux imorru fl-istess direzzjoni mbagħad il-capacity. Ir-rapporti tagħna il-fatturi tar-riskju għal ċertu stati membri sibnijom ħabba l-għanijiet tal-2020 imma l-istati membri għadbaqalom xie 4-5 snin biex jaslu għal dan u qed jagħmlu tietu ċertu passi biex jaslu. X'tagħmel il-Kummissjoni biex tgħinhom? Mill-esperjenza, proċeduri ta' ksur mhux biżejjed biex wieħed jindirizza il-kawżi fejn jkun hemm il-nuqqas ta' konformità. <laughs> Ħafna drabi il riżultati biss nkunu nistaw naraw imma dan ikun sar. Aħna natu lajnuna permezz tal-inizjattivi tal-promozzjoni u noffru kol alternattivi lill-istati membri natu numru ta' strumenti finanzjarji. U eh, eh, morru għal proċeduri ta' ksur eh, fl-aħħar net. L-istrumenti tagħna huma diversi għandna l-inizjattivi ta' compliance promotion, l-istat ta' implementazzjoni, meta jkonna per eżempju pjan tal-anki kif jiġi miġbur l-iskart, aħna fil-kapitali għamilna studju fuq fit-18 il-belt, Umbat hemm l-early warning reports li joħorġu mill-aġenziji ambientali namlu evalwazzjoni tal-istat implementazzjoni fl-istat f'kull stat membru nara il-progress lejn l-anijiet u r-rapporti għal kull stat membru se jkunu l-esti sal-aħħar dan eh, is-sena. Naraw ukoll li l-pressi tajba taddi bejn l-autoritajiet u l-istati membri nar niċċekkjaw l-leġizlazzjoni nazzjonali u kol l-infurzar. L-assistenza finanzjara noqogħdu attenti ħafna li aħna nejnu l-proġetti li jintużaw għal ġerarkija u naraw l-infrastruttura ta' reċiklaġġ. Kif insibu fil-pakket tal-ekonomija ċirkolari aħna se nieħdu approċċ tajjeb fuq il-finanzjament il tal-proġetti ta' residual waste. Aħna nejnu l-operaturi għanna l-Horizon 2020, għanna l-fond tal-investiment strategiku u l-pjantazzjoni il-miżuri nsibu fih dan il-pjan għall-innovazzjoni. biex ikonna dan il model ta' ekonomija ċirkolari, aħna l-ispirazzjoni ħadnija minn dak li nsibu fl-Olanda ta' dawn il-Green Deals. Dejjem ġifri għall-innovazzjoni permezz tal-program tal-Horizon 2020 għanna ħafna eżempji fejn naraw li permezz tal-politika tajba, strumenti tajbin, l-istati membri jistgħu jagħmlu avvanzi kbar lajr Araw is-Slovenja minn 40% għaddu għal 60% fi tliet snin eh, biss. F'din il-ġerarkija hemm bżonn li jkollna strumenti ekonomiċi li jaħdmu u l-esperjenza tal-istati membri li ktar avvanzati jorom dawn l-istrumenti huma indispensabbli biex i klima aħjar biex wieħed ikun jista' jasal għal dawn il-miri b'mod effiċjenti u speċjalment meta dawn huma wkoll jidħlu fi strateġija iktar wiesa. L-istrumenti l-iktar li jintużaw huma iktar effettivi huma eh, dan il-charges tal-landfills u l-inċeneraturi anki il-ċertu skart u l-bands proibizzjonijiet u naraw li ċittadini u il-kumpaniji jiridu jħallsu meta ma jagħmlux ċertu riċiklaġġ. u anki eh, skemi tal-Extended Producer Responsibility dwar trattament u anki il-mod ta' kif jinġabar l-iskart. Fl-2012 il-Kummissjoni għamlet studju ta' dawn l-istrumenti ekonomiċi u l-impatt tagħhom u rajna li ċ tal-landfill ma tantx huma ma tantx jaħdmu u ħafna mir-reġjuni li għandhom rati ta' reċiklaġġ iktar minn 70% għandhom skemi ta' pay as you throw fuq il-mistoqsijiet tagħkom il-Kummissjoni qed tagħmel eh, rapport dwar il-perjodu sal-2012 u dal-waqt ikun lest sal-aħħar ta' din is-sena. Aħna qed nissuġġerixxu biex dawn il-rapporti ta' tliet snin ninsowu għax ma tantx ituna informazzjoni biex inkunu nafu kif hija sitwazzjoni veru fl-Istati Membri. Qed nipproponu li l-Istati Membri jagħtu rapporti fuq id-data statistika dwar il-miri din mhux se tkun l-uniku mezz biex ikonna l-informazzjoni dwar l-implementazzjoni għax għandna odda oħra, speċjalment il-Early Warning Report. Nirringrazzjakom. Thank you very much. I don't know if... Uh... Grazie. Mela, Sur Florence Perikainen, Dennis Maiken,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 Min jafni, min jafni jaf li jiena għalbi ħafna din il tal skart fl-Europa, għandi problema, unek, maġ problema bil-rappresentanti tal-Komissjoni, ma nis eh, ġentili ħafna, ma ma jgħinu na xejn edhi, minn din il-diskors se li jom għamluħ, għaxar t-nilu, għet jgħidu, għet jgħidu, illi meta niġu għal-kota tal reċiklar li għatanna ħames snin biex nilħu l-lanijiet tagħna, ma jina nafu 10 snin issa illi dawn ibnu u minna u ħames snin oħra. U jekk intom tħarsu lejn l-istudji li għanna, ma tkunux tistaw ma laqas biss tkunu tistaw temnu meta taraw kemm hemm stati membri illi l-om ikaxku saqajja u mhux qed ngħid biss stati membri ġodda tal l lura, imma anki pajjiżi bil latiki pal mal-mumma tiegħi fosthom. E, Ġbiri tom qed tiġinu hawnhekk. Tagħmlu dawn il-preżentazzjonijiet sbieħ. Mhux qed jgħinuna. Ma qed jgħinuna xejn affattu. Aħna rridu nħarsu lejn x'għamilna s'issa u x'ġara ġara. Intom tomx qegħdin qegħdin tamlu xolkom bħala l-assista ta' trattati u ta' leġizlazzjoni, Iva, forsi għandkom problemi ta' impiegati. Iva, eġiet tamlu xi ħaġa. Fejn ħassibu l koraċ biex tippreżentaw l-ekonomija ċirkolari? Dak il-rapport kien tajjeb ħafna, però tafu illi il-bażi ġifiri kull ma ġi mressa qabel u direttivi għabel ma ġewx implementati biss jieħed jiġu implementati xi 40-50% xi ħut iktar xi ħut inqas. Jiġifieri hawnhekk jiena qed nistaġeb ta' kif il-kummissarju tiegħek u kif eh, kull min hu responsabbli jaħseb illi dan huwa l-punt ewlieni hawnhekk. Imma bat tħares l-affarijiet fid-detta, taħseb bejn bejn ruħħak x'qed jiġi eżattament. Għanna jridu namlu ħafna iktar, ħafna ħjar, jridu namlu affarijiet fi prattika u jridu kunu nistaw segwa. Għantikom eżempju. Per eżempju, il-politika ta' l-ilma fil-Rajn. Ir-Rajn taddi mill-Ġermanja għal-Franza. Jekk inti qiegħed kejl, ġifieri minnaħa tal-Rajn, tal-Rajn li huwa Ġermaniż. Jekk inti tieħu kampjun tal-ilma minnaħa tal dik in tikteb permess il-Berlin biex tara tukx permess. Mbagħad Berlin jidu lek iva, sewwa wisq. Mbagħad ikollok toqgħod titkellem mal-istat Ġermaniż li huwa ġar tiegħek u għandek sitt xhur qabel ma tlesti tal-proċess kollu. Ma jistax ikun. Kif kont il-kumpanija, tfalli. Ġifieri t tiġuna b'dawn ir-rapporti l-ġodda, ħarsu lej dak li għandna, ħarsu lej dak li qed jiġri fil-Ġermanja meta nirġu għal direttiva tal-nitrati, ej eh, eh, jisir xogħol. Jek ikun jiena m'għamil xogħli mm, fl-iskola. Wis probabbli ma kontx ngħaddi l-eżamijiet imma x'missieri tani pressjoni għamil li pressjoni biex biex biex nistinka illi għaddejt. Ġifiri Iva, prezentazzjoni tu huma importanti, imma azzjoni aktar importanti. Grazie, non ho Denis Marker. Grazie ċer, mela ħan jitkellem bl olandis Jina ħassejt li l-Kummissjoni kienet ottimista, Iva, ovvjament, għandu għandhom dmir li kunu ottimistiċi, ma jtet kunu realistiċi wkoll. U għawlek naqbel ma l-kellima ta' qabli. Għankonna ħarsu ktar birra għalajn il-raġunijiet tal għaliex hemm taqstam differenzi u daqshekk diskrepanzi wiesa meta nġu għall-implementazzjoni tal ta' tagħna fid-direttivi tagħna. fil li ma ċefiex tuġiba dak li jena saqsajtini nxieq nkunna faktar. aktar. Għatfadlinna arba snin. Mux niksbu dawn l-għanijiet, għazab il-komissjoni għattu nista' zzejiet. Jina għat l-impressjoni li edin waħlin bdi tal-iskart għal żmien twil. Ma rridu nitbedu minn dan il ħsib issa, Id nasbu dwar l-ajun, il-rizorsi, il-materja primi, l-affarijiet. Rridu nsaqsu li nfusna. Jekk irridu għan permettu li kunem dawn il-rizorsi u materji primi li jinħlew. Għalix dan li qed jiġri? Allura rridu nkunu nistaw nifmu il għaliex għanna dawn id-diskrepanzi. Jien ta' iksni tħat l-impressjoni illi hemm ir-rieda politika, rieda politika għal kull pajjiż u stat membru li jihdu azzjoni għal dak li huma l-istrumenti legali xira skont bżon. Jina per esempio niġi mir reġjun tal-Fjammingi, aħna fuq qoddim nista' dan. aħna fuq qoddim għal dak li huwa l-prestazzjoni tal-żla u riċiklaġġ u separazzjoni tal-iskart. Mażdan ħal ħin tiegħu. Irid ikollok il-politika, kena niġġieldu għali. di. Imma mexxejna l għoddim U daħdina xi 20 sena biex naslu sal dal-punt. Bosa naslu dal-punt, nistaw nkunu gburin ta' dan. U naħseb li rridu nuru l-Stati Membri reġuni oħrajn illi ma tistawx man tkomx tibdew, ma ndafx fej tibdew mill-biddu, mill-xej, u t-tivintaw kollox, ħarsu li Slovenja. Permessa l-esperienza li di għandhom, u l-arfin esperti li għandhom, in wieħed jista jaqbad jaqbad trankatura ta' malajr. Iżda irrid isir ċertu xogħol l-ewwel net, strumenti finanzjarji sewwa wisq tajbin, iżda qatt ma jkunu biżejjed. Qatt ma jkunu biżejjed. Dan ħajjorbot kollu fuq ir-rida politika fuq jekk irrida politika edixem, fuq jekk aħna irridu nilqu dawn l-anijiet fl-aħħar mill-aħħar. ir rizorsi li aħna fl-Ewropa eh, li jridu naraw illi dawn jibqgħu hawnhekk u li jkunu iktar dependenti fuq sarsi oħrajn. U allura dan jista' jissaħħaħ il-kompetitività nitkellmu dwar l-ambjent, qed nitkellmu wkoll dwar l-ekonomija u l-kompetitività. Grazie. Grazzi, Onorevole Bonafè. Grazzi. Jien għandi l-istess tħassib u mistoqsijiet uh, tal-kollegi tiegħi. U eh, din hija xi ħaġa li tippermetti li nżomm fil-qosor. Aħna nippermettu li jkollna proposta leġislattiva illi tippermettilna illi nifokaw fuq il-miri ġodda ta' riċiklar u għanijiet oħra iktar ambizzjużi. U ovvjament li fil regoli tal-lum aħna għadna lura ħafna biex nilħu l-għanijiet tagħna tal-2020 illi nħoss illi irridu nagħmlu xi ħaġa dwar iżda jattomista illi aħna rridu nkomplu naħdmu. Naħdmu fuq ir-rijiet politika għaliex eh, fatt li m'hemmx ksur rridu naraw eżattament eh, eh, x'numa raġunijiet u għalfejn diskrepanzi. Imma aħna rridu wkoll naħmu fuq prinċipju bażiku li aħna rridu naġixxu bis-serjetà. Se ikun hemm rida politika, imma rridu nkunu serji f'xogħolna. Allura mekkaniżmu ġdida li hemm fil-proposta li tagħtu sija bikrija eh, titkun eh, eh, ħadna fija sistema rrida tal-Komissjoni li tassew jiġu implementati ir-regoli palma jiġu implementati il- irregoli dak li huma il-fondi. Jina naqbel mal-ottimizmu għal-konvenzjonista, irrit nerġa' ngħid irid ikun hemm li nużaw l-istrumenti kollha li huma għad-dispożizzjoni tagħna. Grazzi. Grazzi, onorevoli Torvas. Grazzi u koll il-rappresentanti tal-Kommissjoni. Nixtieq li tiċċaraw li żewġ punti. L-għuna tintom mettu li għandhom ħattil u profil iktar b'saħtu, nishtiq kunnaf naf ser ikun dan il-profil iktar b'saħtu. Mod prattiku. Mbatt inti mettu fuq li tkunu stretti ħafna fuq ġerarkija tal-skart. Aħna t-nitkelmu narawa bħala qafas għafas illi ser jimbidel bil-mod kif it-teknoloġija tinbidel. Il-mod kif intom għettu li se tkunu limitattivi tista' t-puttana f'direzzjoni oħra. Għal dik li aktar kompatibli ma ma tavla ta' mażè, jisnet nejdu li jina ma tanċina daqsek eh, mitla taħħom. Grazzi. Return to the Commission for listening some hands first. Thank you. And uh, well, starting with uh, Carl Heinold uh, Florence's um, uh, remarks. Nibda bil Carl Heinz's dikirazzjoni l-situazzjoni mhux kollu għartu tużar, ma laqas ma kollox eh, kollox ħażin. U jekk inħarsu statistika qed naraw ukoll dinamika pozittiva. Slovenja hija u eżempju tajjeb mhux l-unika eżempju imma u eżempju tajjeb ta' kif nistaw indaħlu l-politika fis seħ Huwa veru illi hemm xi politiċi li qed ikaxkru saqajhom u il-pass li għedin nabdu jikan il l-għanijiet tana sa' sena 2020 mux maġġar bizzejiet. L-ambigwità li kena fil kastalin lakuni kienet li stati membri setaw jilħu l-għanijiet ta' riċiklar skont l erba metodi ta' mela faċli. Nafu li skont metodu wieħed waħdini daw ma jkunux ikunu konformi, iżda il-liġi t-permeti l-om illi dawn jinaqdu ma' erba metodi. U għalek aħna ma nistawx nibqgħu sejrin hekk, idu nifukaw biss fuq metodu wieħed biex aħna nkun son qablu u nafu li nafu r-realtà. E, barra minn hekk, nafu wkoll u intu tafu wkoll illi xi skart li qed jiġi riċiklat um, huwa sempliċiment jintefgħu fil-miżbliet jew inkella jinħaraq u aħna rridu nbidlu għadin, aħna konna sistema ta' rapportax biex il-sistemi, il-skart li jispiċaw fil nisblit jew jinħarqu, ma jiex bħala skart reċiklat u dak li aħna proponajna fil-revizjoni. Għallek, aħna nafu xinu ma dawn il-nuqqasijiet u dan huwa dak li aħna rridu nil-ġanġaw bid-lajuna ta'kom jina naħseb illi Eħwet u ieħor mhux qegħdin l lura dak li huma l-miri tagħna, ma jista' jkun li hemm erba' stati membri li mbussa jkunu wassu sa dakinhar, ma għalmenu xorta rridu nħarsu sew, niflu sew x'qed jiġri fuq il-post permezz tar-rapport li ħan produċu l-ġimgħa d-dieħla u dan ser ikun ir-rapport ta' twissija bikrija tagħna biex nkunu tlet snin qabel il-waqt u nidentifikaw dawk li huma fil-fatt riskju u nirrikkomandaw li jkun hemm ċertu azzjoni li tittieħed. Allura aħna mhux li qegħdin naraw kollox wartu żgħar hawnhekk nippruvaw nilludu ruħna laqas. Imma laqas ma kollu bikju teżista snin. Għal dak li eh, għal l-onorvli Dennis Makker, fuq l skart li fuq wis fuq skart, jifa, irridu ikonna rida politika, bko ambizjoni politika, u kollu dan huwa dak li huwa nieqes ħafna drabi fuq livell politiku nazzjonali u anke livell reġjonali. U nagħmel il illi Flanders u għazempju ta' dan. Jekk l-Ewropa kollha kienu pal fjammingi, mela kulħadd kien ikollu ekonomija ċirkolari. Jo minn dik li nixqu naraw. Għandkom raġuni, ma ovvjament eh, Minn fe fejn għodu namlu esperimentazzjonijiet eh, u namlu ċertu zbadi li ċertu jamlu kienu għamlu ċertu stati membri. Istati membri jistaw jitalmu inħattijħor u jgħabdu jamlu sew l ewwel U allura irridu issa naraw l-investimenti tagħna tal-fondi strutturali kollom deċiżjonijiet tajbin li jittieħdu għalhekk għana rridu nkufukaw fuq l-Istati Membri. Għalhekk nittama li bil-għajnuna tagħkom nkunu nistgħu nifirxu iktar eh, għarfin ta' xini raħjar prassi, aħna narfu l-fat li l-bicċa kbira minn diffikultajiet li għanna palissa ma fuq livell municipali u dan huma l-problemi u l-għanin bil-sindki ehm, f'dawn il-gvernijiet municipali u kol. U għal dan il-għan naħseb illi il-Komitat tar reġuni jista' jkun l-allejat kbir tagħna biex jifrex din eh, dan l-arfin. Jien naħseb illi jekk ikonna xeba sentki ta' pajjiżi li mhux sejrin tajjeb imorru jżuru pajjiżi illi qegħdin jitrattaw dan din il-kwistjoni mod tajjeb u jitalmu huma hija tajnuna kbira. Dan nistgħu nitalmu minn fondi strutturali li inti tħares lejn aħjar prassi biex inti titfa' pressjoni fuq il-politiċi tagħna lokali nazzjonali. Sepp li dan kollu jista' jsir u l-ekonomija reja l-ekonomija ċirkolari xi ħaġa li aħna rridu naraw fuq livell iktar wiesa. Għaliex veru, mhux qed nitkellmu biss fuq skart hawnhekk. Grazzi. Thank you very much. Now we can uh, start uh, answering uh, to the second group of uh, Mela nistgħu bidaw imwiġbu issa għat-tieni grupp ta' mistaqsijiet. Mbagħad nibdew bitweġiba tal-Kummissjoni għal dik li hija l-ġabra separata. U bat nibdew minn 7 sa 12. Mbagħad wara nagħmlu segwit. Jina tassew kontent ta' il-Kommissjoni li din kienet waħda mill-mistoqsijiet ewlenina xi li s-suppressjoni tal-iskart huwa qed fuq qoddim strument ewlieni għall-ekonomija ċirkolari biex ikonna materji li jkunu nodfa mkun sonu jirċiklaw nużaw. Pala regola, hemm korrelazzjoni bejn dawn ir-rati għolja u anki kollezzjoni separata, speċjalment dak li napplikaw il-każijiet tal-pejaż jitrow fi stati membri fejn il-kollezzjoni separata hija komuni għandek ukoll iktar riċiklaġġ. Għandek korrelazzjoni ċara. Rabta ċara. Il-direttiva fuq il-skart ta' eh, hija ċara, għax ikun hemm separazzjoni tal-karta il-metall u l-plastik sa' tim ta' sena tal-2015, ta' senna l-oħra mbagħad il-ġbir separat eh, irrid isir meta jkun hemm prattiku u xira ekonomikament u ambjentalment biex jilħaq standards, wieħed jilħaq standards għal għanijiet għal riċiklaġġ. għas għal ta' riċiklaġġ. imma ovvjament din il klawzola trid tiġi interpretata b'mod limitata u fil-kontest tal għanijiet ta' direttiva. Sabiex nagħtu dawn id-dispożizzjonijiet effettutli jridu jiġu interpretati fil-kontest ta' direttiva u bilan illi naċċertaw li jkun hemm protezzjoni għas saħħa tal-bniedem u effiċenza fir rizorsi Ġifiri din l-eċċezzjoni dan il-prinċipju jista' biss jintuża taħt eċċezzjoni, pereżempju, kikollu gżejjer remoti ferm, jew inkella postijiet fejn ma tantx hemm abitazzjoni, jew eh, forsi postijiet, eh, situazzjonijiet skont il-mertu, skont il-każ. Taġbiġa skont il-każ. Fittaw ta' dan, Il-Kommissjoni tipproponi l-istess prinċipju tal-obbligu illi mod separat tiġbor il skart bħala espressjoni tal-prinċipju ta' proporzjonalità dan dan mhuwiex tmim fih innifsu u dan huwa mod biss biex niġġustifikaw iż-żieda ta' dan il-skart. Allura nipproponu wkoll li norbtu dan l-obbligu għal dak li huwa meħtieġ biex nilħu l-għanijiet tal-riċiklaġġ. Issa nafu li fir-realtà li mingħajr kollezzi ġbir separat tal-biowaste, tal-skart bio, ħajkun diffiċ ħafna nilqu dawn l-għanijiet. Intom stajstu ħafna mistoqsijiet tajbin fuq il-stat ta' implementazzjoni ta' dan l-obligu. Waqt li dan daħal fis seħbis is-sena li għaddiet, il-Kommissjoni għamlet monitoraċ kontinu ta' dan meta għamlet il-inizjattivi ta' konformità u mat partikolari ħarset lejn dawk l-istati membri illi sejrin l-ar f'dak li huwa il-ġestjoni tal-iskart. Kif taf aħna minnux, minnux għamilna valwazzjoni biex identifikaw is-separazzjoni eh, f-28 kapital. U rapport wera differenzi kbar fl-attività u effiċenza fil-ġbir tal-iskart madwar kapital, blit kapitali. U anke wis probabbli fil-istati membri wkoll. Hemm eżempi tajbin ta' kolleġbi tal-iskart u separazzjoni tal-iskart ta' stati li kienu bdew fl-2004 l-Ublijana li ma kienieċ sorpriża kienu fuq qudiem u għacċar li kollok iġbir separat li jiġi separat l-iskart huwa fattibli meta jemil politika ċara, li rrida politika l issi Li mhux daqshekk kolja fil-verità. Għal dik li huwa fejn hemm il-bżonn tal-ġbir tal-iskart mhux implementat ġifiri għax il-skart mhux kompatibbli qed jitħallat tiġri. U raġuni ta' dan li hemm satta stati membri qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' dan it-tip ta' taħlit huwa minħabba il-każijiet ġeneriċi u implementazzjoni ġeneriċi. Hemm obbligu riċenti ħafna stati membri għadhom fi proċess li daħlu fis-seħħ infrastruttura biex ikonna dan ir-regolament ħafna qegħdin ikoll jużaw il-fond ta' koezjoni biex nifinanzjaw dan, oħrajn edin jaksbuha permezz tal-prinċipju ta' min iġġessi ħallas għal dawk li huma skemi ta' responsabilta fuq ċittadin, imma ovvjament irridu dawn insaħħuhom fis snin ġejjin u tip ta' skemi. Il-Kummissjoni wkoll se tniet eh, tniedi l-analisi komprensiva minn ftit ieħor u dak l-analiżi aħna ser inkunu qegħdin inħarsu mill-qrib lejn xi jiġri kollezzjoni u jġbir tal-iskart separat. Meta jkollna idea ġenerali ta' x'qed jiġri il-promozzjoni tal-konformità ħad tkun tista' titwaqab. Bħalissa per il ma nistgħux nifhmu l-ċirkostanzi li taħtom l-istati membri għandhom jew jippjanaw illi jinfukaw din il-prinċipju ta' ċezzjoni li l-istati membri għat ma ntalbux biex jitġustifika għal każijiet fejn dan ma jiġix applikat Nkomplu nappoġġaw l-Istati membri bajnuna teknika u finanzjarja biex jimplementaw dan l-obbligu tant importanti fejn investiment tal-fondi u għed mill-aħjar grazzi. Thank you very much. Now... Grazzi. Ma nafx kollegi. Tistgħu tarreġixxu xol dak li għadkom kif smajtu il-Kummissjoni? Ħatli, le, Sur Demes Iva, fil-fat eh, nishtiqu naħdmu għadieħ eh, biex nirriċiklaw ftit li jien organizzajt sjara eh, għal wahda mill-impjata ta' riċiklaġġ tagħna fil-provinċja ta' Limburg f'pajjiżna l-Belġu u ħareġ bieċar ma taħna zorna din il-kumpanija li nistgħu ngħidu li u waħda minn dawk ta' quddiem wara kollox umma jridu jkunu jafu eh, eżattament x'inhu mal-kundizzjonijiet illi qed istipu l-Kummissjoni intom għattu illi l-istati membri eh, huma marbuta li jkollhom ġbir ta' skart eh, differenti imma li jkunu teknologikament u ekonomikament kif suppost. Naħseb li għal ċertu reġjuni jew nkella pajjiżi, però qed tiġi bħala mod kif jiżgiċċaw meħdux azzjoni. Ma nafx, għandkom din l-istess impressjoni u kellha għandkom informazzjoni dwar dak li qed ngħid? Iva, nistgħu eh, nisospettaw xi ħaġa ma m'għandniex evidenza konkreta. L-istudju ta' 28 il-Belt Kapitali diġà tagħna xi ħiel. Imma, peress li l-obbligu eh, għadu ġdid ma kienx hemm talba għal din eżenzjoni, din eġezzjoni Ġifieri nista' biss nisħaq hawnhekk illi din l-eċezzjoni ħa napplika wa tassew b'mod stret u ħat applika biss għal żoni tassew remoti fejn ma tantx tagħmel sens illi waħed jissepara l-flussi tal-iskart għaliex nafu li eh, f'dawn id żoni il-ġbir tal-iskart ma jsirx daqshekk eh, spiss. Imma peress li dawn id żoni remoti huma tassew limitati u l-flussi tal-iskart tagħhom huma tassew limitati meta mqabla mal-fluss tal-iskart fil-bqija tal-belt allura naħseb illi l iżejt ħajkunu tassew limitati. Però naf li fil-bqija tal-Ewropa il-flussi tal-iskart iridu jsiru b'mod separatu dan ħa nżguraħ għal negozji rridu naraw li eh, kif wieħed ukoll ħallat l-iskart. Ġifieri wieħed jista' jġbor il-plastik u l-metall, b'daqqa mbagħad jisseparaħ imma l-aħjar huwa li separaħ fil-bidu. Imma jekk inti pereżempju tħallat eh, il-karti eh, ma, ma, ma skarti ieħor naħseb jiena toħloq diżastru sfiħ għax ma tistax tmur ura Iridu narfu li l-istati jafu x'inhu ġbir ta' skart u separazzjoni tal-iskart kif suppost. Kena konferenza f'jannar fuq il-separar tal-iskart eh, mal-bliet kapitali, kena xandir dirett u jena bat il-prezentazzjonijiet tal-dawk il-kellima u l-nin li kena l-kollegi fl-bliet biex jiġu sperati minn xinu ġbir u separazzjoni tajba Jider illi eh, fil-fat il-parlament rajt eżempji tajjeb. Tajjeb ta' dan kollu ġifiri nasab il għadmet il-bicċa ta' xogħol. Grazzi ħafna, Sur Florence issa. Naħseb illi eh, ta' min nikkummenta fuq eh, numru ta' dawn it-termini legali li ma ġewx preċiżati jena nixxieq ngħid li ħafna drabi dawn it-termini preċiżi mhumiex ġej minnkom, ġej minnkom insill li għiex eh, forsi eh, ma jkunx hemm eh, ftehim eżatt, ma jkunux jixtiequ regoli stretti u ma fil-fatt joħorġu b'dawn il-paragrafi ta' sew miftuħa l-interpretazzjoni biex bekk l-istat membru jadattom kif jishtiqo, jenna f'eżempji tajbin u fostan pajizi. Allora, ta' min attenti hawnhekk. Għalx qed jagħmlu l-istati membri, mbagħad irridu niftakru wkoll l-industrija. Nella li jiex għasum ma jishtuq l-affarijiet ikunu xar kristall u ikbar kam tkun il-kumpanija iktar jistaw jizaw din il-leġislazzjoni flessibli. ħafna drabi eh, ikonna definizjonijiet ċari ma mbagħad niġu għall-approvazzjoni mill-Kunsill u neħlu. Iva, nixtieq inżir xi ħaġa senjura u kien Oken fuq dan il-kwalifikatur kemm eh, il-sat membru zadan fil-direttiva għafas tal-iskart u uh, partikolarment tal ċertu flussi tal-iskart u salima punt. U għala il-Komissjoni għettejt illi jett applika dan uh, il-qualifier għal l-obligu l-ġdijt uh, minn flok taqbatu tal-eliminaħ kompletament dan il-kwalifikatur ma nasibx illi ma tasbux illi jeddet ħafna ir-rekwizit tal-ġbir tal-iskart. Mr. Torvalds. Uh, just a short uh, question. Uh, Is-Sur Torvalds, uh, mistaqsija zaħira fuq il-materjali ġodda u il-separazzjoni tal-iskart. Ħafna drabi naraw li għanna iktar u iktar materjali materjali komposti li huma diffiċli biex wieħed jitfaħħom f'kategorija, u allura nixtieq nkun naf naqra x'inhu l-approċċ li jintkom għandkom għal dawn il-materjali komposti. Grazzi. Ma jidirx li jem talbit oħra l-kelma. Allura, il-kelma l-ura l-Komissjoni biex twieġeb. Naħseb eh, li ma nistax inwieġeb eh, għal-kommenta Sir Florenz, għal għaliex u għandirizzat eh, l-istituzzjoni oħra, ma nixqnejt li l-implementa illi il-termini tagħna huma limitativ ħafna, ġifiri jagħmlu referenza għal xi ħaġa preċiża. Issa fuq eh, dak li qalet is u Hawken, hawnhekk għandna kwistjoni ta' proporzjonalità il għaliex pereżempju x'imkien fit-Tramuntana ta' tal-Finlandja hemm fuq fil-gżejjer fejn forsi m'għandekx bżonn daqshekk separazzjoni tal-iskart fejn ma tistax tagħmel l-aħjar użu tal- ġbir u separazzjoni differenzjata l-iskart dik iva. Tista' tkun eċċezzjoni, imma rridu nimplementaw dan b'mod stret ħafna. Imma manniex eżattament ċar fejn ħa ninvokaw din l-eċċezzjoni. Ġifieri rridu nqogħdu attenti u fir-reviżjoni tal-implementazzjoni u fuq ir-rapport illi ħanħorġu bih aħna ħankun qed inħarsu iktar fi dettall lejx qed jagħmlu l-istati membri fil-ġbir separat tal-iskart. U jekk hux qed jużaw din l-eċezzjoni bħala skuża u japplikawha f'każijiet fejn mhux suppost tapplika. Fil-fatt jiena m'iniex daqshekk imħasseb eh, f'dan l-istadju wela li ma naħsebx li hemm prassa ħażina għaddejja, però dak li għandna nħarsu eh, u nevalwa aktar mill-qrib hija l-effettività ta' kif qed isir is-separazzjoni tal-iskart f'ċertu bliet. Ma nafx eh, jekk Jekk għonna sistema tajba ma mux aċċessibli għannis, il-sistema mux ħataħdem. nasib li naraw li konna l-ġbir tajjeb tad-dejta daku, tal-iskart daku il-punt importanti. Din hija sitwazzjoni li aħna nkunu qed nevalwaw u nħarsa li il qrib fuq eh, il-materjali komposti ma nistax inwieġeb il-mistoqsija pero ma nasibx li għanna politika speċjali dawk il-kazijiet. Naf li qed nitkellmu eh, dwar kazijiet eh, preċiżi. Mm, Għalek naħseb li eknamlu dan verament l-ekonomija ċirkolari b'mod ġenerali nkunu nistaw nejdu li qegħdin verament nejnuha. Tajjeb wis. Forsi nista' nissuġġerixxi eh, illi eh, naqbess għal-mistoqsija brabta ma' report illi ħankun għatni diskutu ġifiri il-prevenzjoni tal-iskart għanna il-mistoqsija numru 18 u 19. Iva, tajjeb, eh, bil-qalb kollha, Sir President. Dan huwa punt ta' sew importanti l għaliex il-prevenzjoni tal-iskart huwa fil-fatt fuq quddiem eh, tal-prioritajiet tagħna. Iżda xorta jibqa' kunċett pjuttost ġdid tal istati membri li għaliex ġie introdotta fid-direttiva A'Fas tal-iskart fil-2008 u jeħtieġ li jiġi li jkun hemm l-adozzjoni tal-programmi ta' prevenzjoni tal-iskart tal-2013 ġivini ta' senti nofsilu. Il-maġġor parti eh, tal-istati membri li adottaw dawn il-programm u qed jimplementawhom. Aħna ħriġna proċeduri ta' ksur kontra tmien stati membri li ma adottawx dawn il-programmi u għatem erba stati membri Slovenja, il-Kroazja, Romania u l-Belġju l-Wallonja għadhom fil-fat xe eh, program ta' prevenzjoni tal-iskart. Eh, Il-revizjoni hija maħsuba mill- eh, mill-Aġenzija Ewropea illi taġixxi bħala pjattaforma u bħala lok ta' sim tal-aħjar prassi. Barra minn hekk hemm il-programm reġjonali tal-2014 u 2015 u nafu illi eh, il-programmi eh, huma konformi eh, ma' direttiva li għanna, pero naħseb għadok minn iwis biex nevalwaw l-affarijiet fil-pratika nafu, pero illi dak li ħriġna bih tassew ġa l-nies jirriflettu, nafu li għanna pjan li kopri diversi setturi, saridu naraw iktar fid-dettal kif eh, pero ħajġi implementat fil-pratika u kif ħajna xinna bidlu eh, il- eh, xejriet ta' konsum. fuq il-prevenzjoni tal u l-obligi fuq l-istati membri, rridu naraw illi eh, ikunem miri u miżuri ta' prevenzjoni fuq l-iskart mill-ikel l-istati membri huma mitluba biex jamlu monitoraċ ta' dan l-iskart u joħorġu eh, miżuri ta' prevenzjoni skont metodologija komuni Ewropea illi trid tiġi sviluppata. Grazzi. Thank you very much. Buona fe. Ma mi fa molto piacere. ħadd ħafna nkost li smajt e, mid-direttur. Jiena wkoll nħoss li l-prevenzjoni hija importanti ħafna. Mhux biss għax huwa l-ewwel pass għal dak li huwa l-ġbir tal-iskart u riċiklar, imma għax aħna mhux biss iridu nadottaw ir-regolament fuq il-ġbir tal-iskart, imma tal-ekonomija ċirkolari. U meta aħna naraw prevenzjoni li taħdem ifisser Jana mill-bidu aħna nkunu għaddejna mill proċessi kollha ta' proċess ta' konverżjoni ta' prodott ta' kif għandu jsir fuq model kummerċjali. Bekk ikun ekonomija ċirkolari tajjeb u għalhekk aħna irridu nimxu l qudiem determinazzjoni kbira biex nistabilixxu wkoll indikaturi illi fil-proposta l-ġdida huma previsti iżda rridu tassew inħaffu l-pass jekk aħna ħaninħu dawn l-għannijiet tagħna l-prevenzjoni. Stajna ma' ma fimx sew. U xċet tiktar dettal fuq ir-reazzjonijiet li huma imbasra għall erba pajjiżi li intom semmejti li sissa għadhom ma prezentawx programmi ta' prevenzjoni. Grazzi. Every Hawken. Thank you, Chair. For... Grazzi. Sur uh, President, tal-li uh, eh, għattenna dan, eh, ġifiri uh, na sapere tkun approċ approċ li mhux ġej minn fuq għal isfel kemm inna nistennew għal baskijiet tal-plastik 30 sena mbagħad fuq lightweight carrier bags. Nafu kien hemm ħafna protesti, protesti mhux neċessarjament minnek imma minn naħa tal livell il-kummissarju għalinna li kważi impossibbli li nimplementaw dan. timmermens, isur Timmermans għalinna dan għal darba tnejn tlieta, imma meta mbagħad ngħadu għall-implementazzjoni l-fjat ma tajjeb kollox ħarir, U dal aħħar smajna rapport eh, mill-Olanda fil-fat li eh, dan kollu kien eh, suċċess. Ma naf li suċċess mhux biss fl-Olanda ma fil-Portugal u pajjiżi oħra. Jiena naħseb illi waħda mir raġunijiet ta' suċċess hija l għaliex għandna mira konkreti, hemm liġi effettiva fis-seħħ. Met intom toħorġu bodot simili effettivi fejn eh, nifokaw fuq eh, l-an prinċipali naħseb illi nkunu nistaw jkun eh, xi ħaġa illi taħdem. Ġifieri rridu nifokaw fuq il-prevenzjoni tal-iskert. Grazzi ħafna ma nafx jekk hemmx mistoqsijiet oħra. Le, mela allura Is-Sinjura Pitikajnen forsi? uh nixtieq eh, Insaqsi xi mistoqsijiet fil-waqt li nafu x kienet tagħmel il-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni ta' din il-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri. U fil-waqt li kien ħafna kwistjonijiet, ħafna Stati Membri u problemi eh, bl-istatistika nixtieq, nixtieq, nkun naf il-Kummissjoni x'ħat tagħmel b'dan kollu. Hemm eh, kwistjoni ta' eligibilità fuq eh, il-leġiżlazzjoni. U eh, xogħol jilagħbu definizzjonijiet kif ħajkun hemm il-qsim ta' responsabiltajiet dan kollu importanti, imma l-aħħar mhux l-inqas iridu naraw meta u jekk il-Kummissjoni ħadd azzjoni legali kontra l-Stati membri fil-kas li hemm implementazzjoni ħażina ta' leġislazzjoni fuq l-iskart li tkun daħlet fis seħħ Illa li jiex jek din eh, ma tiġi xemħar se ta' bisħieħ, għalxejn ikun hemmhekk, eh, fisser li mhux qed nieħdu l-kwistjoni biżejjed bis-serjetà. Thank you very much. And now I think. Naħseb illi daqshekk il-Kummissjoni allura. Fuq il-miżuri konkreti għal miżuri ta' prevenzjoni tal-iskart, dan huwa dak li aħna naf artiklu 9 tal ta' direttiva għafas fuq l-iskart li qed niproponu. Hawnhekk saqsejna nsa membri jisma' għam dawn is-set ta' affarijiet konkreti, eh, prodotti li jistaw jiġu eh, msewwija, li jistaw jiġu reċiklati, li jdumu fi żmien. Allora dnielhom għamlu dan il-proċess ta' identifikazzjoni għal prodotti li huma tassew importanti l-ekonomija. U ħeġġejnu għom ukoll biex ikollhom sistemi ta' għal attivitajiet ta' riużu bħal pereżempju eh, it-tamir elettroniku jew nkella forsi eh, tamir ieħor użat eh, għal l-estrazzjoni ta' minerali kif ukoll l-eliminazzjoni tal-iskart tal-ikel mill-produzzjoni primarja. Għal dan il aħna proponejna li kull stat membru eh, ikollu l-anijiet ta' prevenzjoni illi jiddeċiedi dwarhom illi jfissom u. U għadna li ikonna u koll sistema fejn ikonna ġenerazzjoni eh, per capita. Rridu naraw eh, allura dan l-approċ globali. Fuq il- mistoqsija kommenta senjura Petikajnen, jena provajt nidiretta dan fil-komment eh, inizjali tijaj u forsi nista intennis unajt sempliciment li għawnek għanna direttiva li trid tiġi trasposta u implementazzjoni miex daqshekk eh, xaġa komplessa, pero kif deġat hemm possibiltajiet li wieħed eh, jirrapporta legalment eh, dak li qed jiġri Iġifieri, iġifieri, naħseb eh, illi wieħed eh, jirrapporta xi ħaġa li mhijiex reċiklabbli ma naħsibx li hija ħaġa tajba u dak li qed nippruvaw nagħmlu hawnhekk nittama li rapport issa li ħaj joħroġ din il-ġimgħa mis-Sinjura Simon Bonaf, Simona Bonafej ikun wieħed illi jimxi proprju f'din id-direzzjoni. Grazzi. Grazzi. Naħseb illi issa fl-aħħar nistgħu nieħdu uh, l-axar grupp ġifiri il-miri mistoqsijiet 13 u 14. Nista' nitlob il-Kummissjoni biex eh, titlob biex tindirizza dawn il kussjonijiet Mistoqsijiet pjuttost 13 u 14? Fil-fatt, il-leġizlazzjoni esistenti tippermetti li stati membri kun jistaw jazlu bejn l-erba metodi ta' kalkolazzjoni u dan huwa l-punt li tant domna diskutu dwar u dan jippermetti li jidġi definit il-kamp ta' applikazzjoni xieġi mkejjel u fejn jieġu mkejla dawn il-kriterji naħseb li fuq dan l-istati membri jistaw jikkonsidraw il-flus ta' skart kollu, eh, jew eh, inkella eh, per eżempju l-iskart midjar, jew inkella l-iskart industrijali biss. U dan huwa mod kif jistaw jilħu il-miri. Fejn jieġi imkejl l-iskart, hemm diversi miżuri, jew fil-ġbir, jew inkella fil-fażi ta' sorting, jew nkella fil-proċess ta' riċiklaġġ innifsu. L-istati membri eh, prezentament jistaw però japplikaw kollox eh, u eh, iva mm, emmin qed jgħidilna għandna rata ta' zero, min qed jgħidilna għandna 30% ta' kejl, ġifieri fil-fatt qegħdin il-bot ħafna minn kif inkejlu ir-riċiklaġġ. Ġifieri rridu naraw li konna data ta' kwalità u data komparattiva. Għalhekk aħna ddeċidejna li naqblu fuq definizzjoni ta' skart municipali u ta' eżattament xista jiġi riċiklat. Biex wieħed japplika definizzjoni waħda, aħna morna għal definizzjoni tal-Eurostat u tal-OECD illi ila użata biex ikun hemm rapportar ta' skart municipali l-Eurostat dan kien sar mod volontarju, pero għanna data diġa fuq eh, il-punt tal-kejl aħna qed ngħidu ejja nsaħħu regoli li stati membru m'għandhomx jibqgħu eh, jikkonsidraw ċertu skart eh, miġbur bħala reċiklat u m'għandhom jirreġistraw l-input fl-aħħar fażi. U naħseb illi jekk jkun hemm eċezzjoni dawn għandhom ikunu ristretti possibbli. Jien ħabbat Mbagħad eh, irridu naraw li fuq livell Ewropew ikonna eh, narfu tajjeb x'inhi huma non significant eh, losses. Mbagħad hemm ċertu materjali jkunu prezenti fl-iskart, irridu naraw li dawn ikunu irridu noħorġuhom barra qabel l-aħħar proċess ta' riċiklaġġ. Però dak li rridu narfu wkoll huwa illi jrid ikollna riċiklaġġ ta' kwalità ola. Rridu naraw xinu xinu eh, il mm, xinu effettiv, xinu ġbir ta' dejta tajjeb u illi eh, nieħdu konsiderazzjoni il-prestazzjonijiet ta' kull stat membru kif ikejlu kif jirrapportaw id-dejta aħna ħriġna boda ta' sew eh, komplessa illi tavalwa il-mod eh, kif id-data tiġi reġistrata u kif dan idaħluhom bat fl axar proċess, eh, fl axar fazi ta' reġiklaċ. Iġveri ħna nafu xini relazzjoni, situazzjoni kif ini verament. Imbat, hemm il-pjanijiet futuri, kif ukoll eh, il-trattament, il-rapportaċ, kif jiġi trattat l-iskart, etc. Hemm qed kif eh, jiġi eh, konsidrat l-iskart u d-data. U biex naraw il-lanijiet illi aħna effissajna huma verament realistiċi. It is. Grazzi ħafna. Signora Hawken. Xtaqt biss nagħmel mistoqsija żgħira. Aħna ma rridux nisimgħu eh, x'għamiltu. Em, eh, aħna rridu nkunu nafu jekk l-istati membri rispettawx eh, il-5% u intom xtaħsbu li jekk naslu sa' 10 għalli xettejdu 10% aħjar. Iġifiri fil-fat xamiltu biex l-affarijiet jaħdmu u jiġu rispettati. U għalix 10% għandhom jekk naslu sa' 10% l-affarijiet ikunu emmarru eh, għall-aħjar. Grazzi ħafna. Jina, nishtin kun sinċir, ma nafx minn fejġibtu l-5% għax il-liġi ma t-stipula xejes. Palissa l-problema li għanna hija ta' non-significant losses. Għax l-istati membri l-interpretazzjoni tagħhom daw hija dvarja għaw min għanti jabbuża minn da, għaw min juża sa' 30% u Għalek irridu neħħu dan, dan l-ammont, eja niddeċidu fuq ammont li jkun iktar realistiku. U 10% għalek wasalna, għax mis-sorting centers e, ekket naraw xejra, imma jrid ikun hemm ukoll din tkun biss għal każijiet eċċezzjonali 10% u kondizzjoni meta l-istati membri kunu spiegaw il-metodologija li jużaw biex ikejlu din l-10%. Meta il-sistema tkun tajba, 10% mux se naċċettawa. Bħalissa l-idea ma tantx tagħti statistika. Imma b'10% nistgħu naslu għal kwalità aħjar. Imma 10% per eżempju għal ħġieġ huwa wisq Ġifiri skont l-stream, skont il-tip ta' prodott li qed jiġi reċiklat. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk mawx mistoqsijiet oħra, nistgħu nagħlqu dan eh, il-punt, ġifri l fat li aħna qegħdin niddiskutu l-implementazzjoni ta' direttiva ambientali, ta' regoli tal-ambientali, aħna nirringrazzjaw il-Kummissjoni għanna iktar mistoqsijiet imma forsi nistaw nkomplu nitħattu dwar dan fl-laqa eh, oħra nistaw nek nalaq din il-laqa tagħna il-laqa li miss tal-Kumitat tal-MV se ssir fil-15 u 16 ta' Ġunju fi Brussell. Nirringrazzjakom u l-ikla it-tajba, grazzi.